Eh, dzień dobry, witam Państwa. Lodwa tajba, senjuri u merba għal din seduta ta' dalodu. Nati merba l-President tal konsil Ewropew, Sur Van Rompuy, l-President tal-Kommissjoni Ewropea u l-Kommissarju l-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tagħna għallum hija l-isqarrija tal-President tal-Kunsill Ewropew dwar il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew li sar fl-24-25 ta' Marzu. Nati il-mikrofonu lil president tal-Kunsill Ewropew, Herman von Rompuy. Sir President, ek joġbok. Sir President, President tal-Kommissjoni Ewropea, Onorevoli Membri. Fi żmien 49 ġurnata jiena mexxejt tlet laqat tal-Kunsill Ewropew u dan juri l-sfidi kbar li qed niffaċċaw bħala Unjoni kemm fuq livell diplomatiku kif ukoll ekonomiku juri u koll illi il-laqat tal-Konsill Ewropew mhux biss huma ġrajja imma huma parti minn proċess. U fil-fat fil-laqa li fuqa sen kellimkom il-lum dik li saret fl-24 u l-25 ta' marzu aħna approvajna għat ta' miżuri ekonomiċi li tħejjew u kienu diskussi tul l-aħħar sena saħaħna l-azzjoni tagħna fuq dak li qed jiġri fil-fatt fil-Libja u eh, bdejna eh, l-azzjoni taħna li ridna nieħdu bħala risposta għal dak li qed jiġri fil-Ġappun. Issa dwar il-miżuri ekonomiċi. Fuq dawn il-kwistjonijiet aħna mexxejna l qudiem pakkett komprensiv ta' miżuri wara dak li kien ġi diskuss fil- laqat ta' qabel aħna xenna naqdu flimkien il-punti ewlenin kollha ta' din l-azzjoni li wieħed issaħħaħ il-proċeduri biex wieħed jiffaċċa il-kriżi ma jħorġux mill-ewwel mill-kriżi se jkun hemm bżonn ta' perseveranza perseveranza u iktar sforzi min-naħa tagħna mhux se noqgħod nirrepeti d-deċiżjonijiet kollha li ħadna li x'dawn tistgħu taqrawhom fil-konklużjonijiet. Imma hemm sitt punti illi nixtieq inkellimkom fuqhom l-ewwel net bilna illi irridu nemendaw it-trattat sabiex ikun hemm ċertezza legali għal l mekanizmu ta' stabilità permanenti diġà fil-15 ta' Deċembru il-Kunsill kien talab <clears throat> li jkun hemm emenda żgħira fil- trattat sabiex ikun hemm bażi legali soda għal dan il-mekkaniżmu. Aħna mxejna fuq dak li intom tlabtu fuq il-pariri ta'kom u aħna konna sodisfatti meta il-Parlament approva dan din l-emenda fil-trattat fil-23 ta' marzu jina kont partikolarment kontent illi aħna stajna inserħu moħ il-Parlament fuq ċerti punti illi kienu qegħdin iħasbuhom. Nirringrazzja l sur Gualtieri u kol tal-li ħadem il-qrib mi għajsa biex irnexinna niksbu dan il-rizultat. Tini net irnexinna nastu għal ftejim dettaljat fuq id-daqs, l-ambitu u l-mezz kif se, se jitħaddem il- um, il-mekanizmu ta' stabilita u fuq il facilita ta' stabilita temporanja. Bilna wkoll fuq sitt proposti leġislattivi fuq sorveljanza budgetarja u makroekonomika qabel negozjati mal-Parlament Naf li intom qegħdin taħdmu sfiq fuq dan jiena iltqajt mar-rapporters tagħkom u illum se niltaqa' mal-koordinaturi. Aħna nifmu illi hemm bżonn illi nikkonkludu sa Ġunju. Mbagħad bdejna fuq is-semestru Ewropew. Dan huwa eżerċizzju fejn aħna naraw l-implementazzjoni tal-Istrateġija Ewropea 2020 il-sorveljanza ekonomika u l-patta stabilità ekonomika. Issa l-Konsil ta' ġunju jasal għal konklużjonijiet meħtieġa jiena personalment se nara illi dan ma, ma jisfax fix xejn u jintilef xi proċess twil burokratiku. Bżonnu kol bilna illi kunem stress checks fuq il-banek u dawn għandhom ikunu kredibli Sitt punt aħna ħsibna u koll għal koordinazzjoni ekonomika tal livell ola. Bat ħlaqna il-pat għal l-euro għal żewġ raġuni għaliex l-pajjiżi ta' zona euro jridu jagħmlu iktar għandhom munita waħda u jishtuq jagħmlu sfor iktar sforzi li lin minn dak illi qed isir diġà fuq livell Ewropew. batu ukoll minħabba illi dan huwa miftuħ għal pajjiżi oħrajn Sitt pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro diġà qalu illi se jissieħbu il-Polonja, id-Danimarka, il l-Latvja, l-Litwanja, il-Rumanija u l-Bulgarija. Għal darbohra najdilkom li l-impen politiku ta' dan il-Pat Europlus huwa l-lin u iktar minn dak li konna diġa għamilna il-pakket ta' sorveljanza fiskali, sorveljanza makroekonomika u l-implementazzjoni tal-Istrateġija Ewropea 2020 fuq riformi strutturali biex ikun hemm iktar skabbir ekonomiku l-impenji f'dik li hija kompetittività, finanzi pubbliċi, pensjonijiet, impik, irridu jinqalbu eh, fi, programmi ta' riforma nazzjonali u ta' stabilità u dawn jiġu evalwati kull sena fuq l-ola livelli Emmin uħoss illi dan, dan kollu li għedin namlu biex neqirdu il-welfare state xej minn dan kifat huwa għapropju biex aħna inħarsu l-aspetti fondamentali tal-modell Ewropew. Aħna irridu niżguraw li l-ekonomiji tagħna jkunu kompetittivi biżejjed biex joħolqu l-impjiegi u biex jagħtu prosperità liċ ċittadini tagħna wara kollox aħna għalhekk qegħdin Dawn kienu l-elementi ewlenin tal-pakket ekonomiku globali biex aħna eh, biex jena noħorġu mill-kriżi palma tilkom umma r-riżultat ta' proċess twil u mux ta' laqa wahda kien fil-fat fil-25 ta' marzu ta' sena li għaddiet li l-Konsill Ewropew id-deċida illi saħħaħ il-governanza ekonomika Ewropea. U ħallu il-task force wara sena għanna regoli ġodda, strumenti ġodda politiki ħafna iktar ambizjużi kien u għadu sforz min-naħa tal-istituzzjonijiet kollha l-Parlament u l-Istati membri mhux dejjem kien faċli, mhux dejjem kollox mexa ħarir imma il-rida politika hija qawwija u r-riżultati qegħdin narawhom bajnejna. Ovvjament il-problemi ma jbux mill-lum għal għada. Dawn huma r-riżultat ta' żbalji li saru wara u naqas ta' strumenti adattati kemm fuq livell Ewropew kif ukoll dak nazzjonali. Imma issa għandna l-istrumenti biex niffaċċawhom, biex nindirizzawhom u naraw illi dawn ma jirrepetux ruhom. Waqt eh, il kunsill Ewropew diskutejna wkoll is-sitwazzjoni fil-Libja il-kollu rejna rieda qawwija naf li xoħut minnkom kelkom dubji imma aħna ħdimna sfiq biex niksbu riżultati konkreti. 15 qabel waqt eh, laqa straordinarju tal-Konsill Ewropew fil-11 ta' Marzu konna adottajna pożizzjoni ċara fuq il-Libja u mingħajr dik il-pożizzjoni ċara Ewropea l-azzjoni li, seħħet wara ma kienieċ tkun possibbli. Aħna deċidejna li biex inħarsu il-popolazzjoni il ċivili l-istati membri kienu jeżaminaw l-alternativi kollha disponibbli dejjem jekk kienu ikun improvi e, e, ċari illi kien hemm bżonn ta' dan l-intervent dawn it-tliet kundizzjonijiet kienu soddisfatti il-bżonn ċar e, kien ovvju meta r reġim beda jattakka l-popolazzjoni ċivili Bat kien hemm dik ir-riżoluzzjoni fuq il-Libja ftit wara l kunsill Ewropew u mbagħad kien hemm ukoll appoġġ min-naħa tal-Lega Arbija. L-azzjoni li ttieħdet mill-Ewropa, l-Istati Uniti. U bekk aħna irnexxinna insalvaw il-ħajja ta' bosta ta' ħafna nies. Din hija ħaġa iktar importanti mill-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Ovvjament il-koll nafu li deċiżjoni li nieħdu azzjoni militari ma kienieċ waħda faċli. Ovvjament wieħed ikollu dubji li xi ħaġa normali f'sitwazzjonijiet bħal dawn, imma diffikultajiet li aħna kellna f'dan ir-rigward m'għandhomx għal-minuta uh, jaħbu l-isforzi illi għamlet l-Unjoni Ewropea mill-bidunet aħna konna fuq il-linja ta' qoddim. L-ewwel illi imponejna sanzjonijiet, l-ewwel illi imponejna proibizzjoni fuq il- l-vjaġġar ta' persuni importanti lejn il-Libja li friżar tal lassi u koll L-Unjoni koordinat ukoll sforzi ta' eh, ta' salvataċ u determinazzjoni li aħna eh, urejna fi 11 ta' marzu għadu hemmhekk. Is-Sur Gaddafi jrid jitlaq minn hemm u il tmexxija tal-pajjiż tal-Libja għandha tgħaddi eh, fil-fidejn il-poplu sabiex ikun hemm Libja ġdida u istituzzjonijiet ġodda aħna wkoll qegħdin nżommu għajnejna fuq dak li qed jiġri fil-bqija tar-raġun. Nafu li sitwazzjonijiet huma differenti f'kull pajjiż, aħna mħasbin dwar dak li huwa għaddej fis-Sirja fil-Jemen u f'Bahrejn aħna nikkondannaw eh, il-violenza li qiegħda dejjem tikber. Aħna rridu wkoll imbidlu l-politika tagħna fir-rigward ta' dawn il-pajjiżi u llum se niddiskuti eh, fuq dan il-punt mal-membri tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. Permettu li najt kentejn issa fuq il-Kosta tal avorju dan ma, ma kienx punt fuq l-agenda tal-aħħar laqatana imma f'Deċembru aħna adottajna konklużjonijiet u issa qegħdin b'attenzjoni kbira nsegwu l-iżviluppi. Nikkondannaw il-vjolenza b'mod partikolari vjolenza kontra persuni ċivili din hija xi ħaġa li għandha tieqaf miż-żewġ naħat Mbagħad is-sitwazzjoni preżenti hija riżultat ċar tan-nuqqas ta' rispett tad-demokrazija. Demokrazija mhux biss fl-elezzjonijiet imma anki rispett għal riżultat tal-elezzjonijiet. Komunità internazzjonali kienet ċara dwar ir-riżultati tal-elezzjonijiet fil-Kosta tal-Avorju s-sena li għaddit aħna rridu nkunu konsistenti fil-pożizzjoni tagħna u fl-aħħar net il-Ġappun. L-akkumulazzjoni ta' traġedji illi laqtu lil ġappun Aħna esprimejna simpatija tagħna u s-solidarjetà tagħna bħall-Unjoni Ewropea mal-poplu Ġappuniż u l-kondoljanzi tagħna għall-eluf ta' persuni li tilfu ħajjithom. Alla volja aspetti oħra ta' dak li ġara fil-Ġappun eh, għadhom għaddejjin sal-lum aħna lesti li ngħinuhom b'kull mod possibbli bħala ħbieb ta' veru tal-Ġappun Għalina ir-relazzjonijiet mal-Ġappun huma importanti ħafna. L-effetti ta' dak li seħ fil-Ġappun imur li l-in mill-Ġappun fil-fat u għalek aħna rridu nitalmu minn dan naraw konsegwenzi se jkun hemm fuq l-ekonomija uh, dinjija u anki l-aspetti nukleari. Għalhekk aħna iddeċidejna illi l-impjanti nukleari tagħna irridu jkunu uh, jgħaddu minn taħt stress test ukoll Il-Kommissjoni se tirrapporta fuq dan l-istress test qabel tmim il-sena. Aħna se niprofaw intejbu regoli eżistenti għas sikurezza ta' dawn l-installazzjonijiet. Aħna irridu l-ola standards għal sikurezza nukleari. Għalix aħna fil-fat ma nistawx biss nkunu ċerti u noqogħdu attenti li l-impjanti tagħna nukleari ikunu sikuri imma rridu nħeġġu lil ġirien tagħna illi jagħmlu hekk ukoll. Sur President, Onorevoli Membri, hekk nessa wasalt fit-tmim it-taqsira tal-konklużjonijiet tat-tielet Kunsill Ewropew ta' din is-sena ħafna minn dak li sar wit tatri għax-xogħol li tridu tagħmlu fil-Parlament permezz ta' proċeduri leġislattivi jew inkella ta' skrutinju fuq il-politika komuni ta' sigurtà u nirringrazzjakom. Uh, the next I would like Grazzi ħafna issa nixtieq nitlob lil President José Manuel Barroso il-Kap ta' Kummissjoni biex jitkellem. Sur President, President tal-Konsill Ewropew, Onorevoli Deputati, il-President tal-Konsill Ewropew għamlinna prezentazzjoni fuq il-deċiżjonijiet kollha li tieħdu il-ġimgħa li għaddiet. Ippermettu li naqsam magħkom il-mod kif jiena nifhem dawn ir-riżultati. <coughs> Naħseb li nistgħu ngħidu li deċiżjonijiet strutturali importanti ħafna ttieħdu għall-iktar stabilità fiż-żona euro, iktar koordinazzjoni ekonomika U dan huwa propju punt importanti għal governanza fl-Unjoni Ewropea, mod partikolari jekk wieħed jaħseb dwar minn fejn bdejna. Aħna konsolidajna il-bażi tal-Unjoni Ekonomika fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja tagħna. U naħseb illi issa se jkollha bażi iktar soda għan minissa l-qoddim se jkonna qafas biex inwiġbu waħjar fl-imkien għal kriżijiet li jistaw jinqalaw U l-aħħar element, u mhux mill-inqas biex napprezzaw ir-riżultati ta' dan il-Kunsill nistgħu ngħidu li l-qafas jirrispetta id-dispożizzjonijiet ta' trattat u jisegwi approċċ komunitarju. Kol nafu li dan ma kienx faċli il-Kommissjoni kienet fuq il-linja ta' qoddim biex ikonna Ewropa eh, soda għall-2020. Għalek jiena nishtiq nirringrazzjakom għal pożizzjonijiet li ħadna fl-imkien bil-Parlament u l-Kummissjoni biex niddefendu l-approċ komunitarju instemaw u kellhom rwol importanti fir-riżultati miksuba. L-istruttura ekonomika ġdida sa twaqfet imma mhijiex garanzija fija nfissa bżonn li l-persuni responsabbli fil-livell politiku jieħdu id-deċiżjonijiet xirqa Aħna issa f'dan il-qafas il-ġdid irridu nimplementaw b'determinazzjoni u mingħajr minn il-prioritajiet ta' tisħiħ budġetarju riformi strutturali li huma meħtieġa għad kabbir illi propju ħarġu minn dan il-Konsil Ewropew għabbażi tal-studju tal-eżami eh, ta' tkabbir. Dak li se namlu aħna fil-ġematu xhur li ġejjin se jkun importanti u koll. permezz ta' implementazzjoni koordinata ta' elementi differenti biex inwieġbu għal kriżi semestru Ewropew, il-Pat Euro Plus, għafas ta' governanza ekonomiku imsaħħaħ miżuri ta' solidarjetà u responsabli biex aħna nżommu l-istabilità finanzjarja fiż-żona euro. Ma naħbix il-fat li l-Komissjoni xtaqet li nimxu ktar il-qoddim fuq bosta eh, punti ta' governanza ekonomika b'mod partikolari il-mekanizmu ta' stabilizzazzjoni finanzjarja fi zona euro. Aħna konna nixtieq li konu iktar flessibli per eżempju ma naħseb li nistaw najdu li rnexxinna ikonna eh, mekanizmu ankrat fi trattat bl-appoġġ tal-Kommissjoni u segwitu wkoll minn dan il-Parlament ir-riżultat miksub huwa wieħed importanti u l-opinjoni pożittiv fuq il-modifika u l-emenda ta' trattat approvata minn din il-Kamra waslet ukoll biex aħna niksbu dan ir-riżultat. Sinjuri, Issa, dawn l-istrutturi l-ġodda ta' governanza irridu ovvjament jenuna biex nevitaw illi uh, nerġaw nsibu ruħna qoddim dawn il-kriżijiet. Il ċerti stati membri li jridu jiffinalizzaw il-programmi ta' riforma nazzjonali u tal-istabilità u konverġenza Aħna qed nistennew li konna proposti konkreti u ambizzjużi sabiex nimxu il-qoddim flimkien biex nilħqu l-anijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 iktar impik, iktar investiment, informazzjoni, riċerka, innovazzjoni u anki biex niġġieldu b'mod iktar koraġġuż kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Aħna qed nistennew ukoll illi jkun hemm miżuri biex nikkoreġġu l-sbilanċi makroekonomiċi u biex inkomplu nkabru l-kompetittività tkabbir u l-impjek. Mbagħad aħna kunu nistgħu nippreparaw il-propożizzjoni il-proposti tagħna sabiex dawn ikunu jistgħu jiġu adottati qabel il-Kunsill Ewropew ta' Ġunju illi mbagħad ikun propju it-tmiem tal-ewwel ċiklu tas-semestru Ewropew bżon ta' sens ta' responsabilta' komuni u li kullħat eh, ikollu sens ta' appartenenza f'din l-istrateġija Ewropa 2020 li huwa l-qafas essenzjali għal riforma Ewropea għal tkabbir u l-impjek. U għawnek Nixtieq nisħaq fuq il-punt numru 6 tal-konklużjonijiet li jgħid illi fl-implementazzjoni ta' dawn il-politiki u biex aħna ikonna iktar sens ta' appartenenza f'dan il-proċess hemm bżonn ta', ta kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet u organi konsultattivi tal-Unjoni Ewropea li l-ISC u il-Kumitat ta' Reġuni, il-Parlamenti Nazzjonali, l-Imsieħba Soċjali, Reġuni u daw kollha involuti se jkunu iktar involuti U jiena eh, eh, eh, kwotajtilkom dan għaliex intom tafu illi ħafna mill-kritika fuq il-trattat tal-Lisbona kien propju dan in-nuqqas ta' ownership u nittama illi issa aħna tal-limna minn dan il-proċess u li din id-darba jirnexxinna ta' sew ninvolvu lil dak kollha involuti biex ikun hemm iktar tkabbir u iktar impik fuq ir-riforma tal-governanza ekonomika issa issa għall-gvernijiet biex jaħdmu fuq sit proposti leġislattivi u jena nittama illi malar jirna xinna niksbu riżultat ambizjuż li huwa essenzjali sabiex ikonna s sistemi kollha ta' governanza f'postom. Naħseb illi għanna biex nkunu gburin bir-riżultati miksuba minn dan il-Konsill Ewropew, imma imma wkoll ħafna raġunijiet għalfejn m'għandniex noqogħdu issa bidejna fuq zaqna. Hemm ħafna xogħol li għad irid isir b'mod partikolari fuq dak l-aspetti soċjali li ħasbuna l kol fil-ġemat li ġejjin il-Kommissjoni se tippreżenta wkoll il-proposta għal qatt għal suq waħdieni u jiena kuntent li l-Kunsill Ewropew iddedika ħafna ħin fuq id-diskussjoni fuq dan is-suġġett u saħaq fuq ir-rwol importanti tas-suq waħdini biex jistimula tkabbir u l-impjeg u jifavorizza il-kompetittività permezza ta' pereżempju inaqqas eh, il-limitazzjonijiet regolamentari illi eh, u l-SMEs. jina nishtiq infakkar hawnhekk li konsolidazzjoni budgetarja mhijiex għan fija nfissa imma mezz biex wieħed e, e, joħloq iktar impik u iktar tkabbir. U jekk qed nitkellmu dwar tkabbir, irridu ngħidu wkoll li l-Kunsill Ewropew tkellem ukoll fuq il-possibilità ta' taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji internazzjonali. U jiena konfermajt il-ħsib tal kummissjoni li toħroġ bi proposti f'dan il-qasam. Jiġifieri l-intaxxar tal-settur finanzjarju naħsbu illi kulħadd għandu eh, jikkontribwixxi għal Eh, soluzzjoni għal din il-kriżi. Sinjuri, intom tafu li l-Konsill Ewropew tkellem fuq is-sitwazzjoni fil-Mediterran ta' nofsinhar fostom il-Libja, preżentajna rapport iddettaljat ħafna u rrit ngħidilkom biss dwar il-laqa li kelli l-bieraħ mal-Prim Ministru ta' Tunizija fejn jina tennejt l-appoġġ tona rivoluzzjoni Demokratika u li aħna rridu nejnu l poplu Tunizin. dakollu kollu illi rrit jikseb u l-kwistjoni tal-immigrazzjoni li aħna rridu naħdmu fuqha fi-spirtu eh, kostruttiv għaliex huwa hija proprju sħubija demokrazija għal prosperità illi aħna ipproponejna u li l-Kunsill Ewropew laqa tajjeb ħafna soġġetti ieħor illi diskutew eh, ġiet diskuss waqt il-Kunsill Ewropew hija propju eh, dak li qed jiġi fil-Ġappun u l-kriżi nukleari jiena l birraħ kelli diskussjoni fuq it-telefon mal-Prim Ministru Ġappuniż li ringrazzjana għall-azzjoni tagħna u jiena rġajt esprimejt is-solidarjetà tagħna u tennejt u għatlu illi aħna se nibqgħu eh, ngħinuhom. Tkellimna wkoll dwar il-sitwazzjoni nukleari u eh, għal li huwa lest ukoll li jikkopera magħna bħal kollu li se jsir fl-Ewropa madwar id-dinja f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-sikurezza tal-impjanti nukleari. Hemm ħafna tħassib min naħa tal-pubbliku fuq in-nukleari irridu inserħu moħħ il-pubbliku biex ikun hemm iktar sikurezza, hemm bżonn ukoll ikun hemm iktar trasparenza, hemm bżonn li jkollna testijiet ta' sikurezza tal-impjanti eh, nukleari, il-Kunsill Ewropew talab illi uh, naraw kif se jsiru dawn it-testijiet li se jsiru minn awtoritajiet nazzjonali indipendenti l-Kummissjoni se teżamina eh, l-erba regolamentazzjoni leġislattivi fuq dan is-suġġett u tipproponi minn issa sa tmien tas-sena qed titjib kollu illi għandu mnejn ikun hemm bżonn. Sur President, Sinjuri Deputati, aħna m'għandniex illi uh,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 L-aħħar Kunsill Ewropew għen li l-pajjiżi tagħna jimxu l qudiem fit-triq tajba. Għandna l-mekkaniżmu ta' stabilità Ewropea li juri li l-pajjiżi jemnu fl-ewro u jaħsbu li huwa importanti ħafna illi nistabilizzaw u ngħinu l dawk il-pajjiżi li għaddejjin minn diffikultajiet temporanji l-Euro Plus Pact huwa importanti ħafna ġdonna juri ir-rieda politika tal-mexxejja tagħna biex noħorġu minn din il-kriżi finanzjarja fil-fatt il-munita illi għana komuni turi illi l-lażliet tagħna jridu jkunu konsistenti u koerenti madux possibbli li pajjiż jaqbad jażel eh, miżuri fiskali jew regoli ekonomiċi mingħajr ma jikkonsulta lill-oħrajn għalhekk kulħadd ikun qed igawdi mis-solidarjetà tal-sħabhom. Dis solidarjetà però mis se tiġi aċċettata mill-ċittadini tagħna jekk ma jkunux konxi mill-fatt illi jekk li l-affarijiet adattati u ġusti għad isiru siru sabiex ikun hemm ġestjoni tajba tal-finanzi pubbliċi grupp politiku tiegħi jaqbel ma l-isforzi li qegħdin isiru jina nixtieq intenni li dan il kollu jrid ikun ibbażat fuq il-metodu komunitarju taħt l-auspiċi tal-Kummissjoni Ewropea. President, inti għamilt bieċa xogħol tajba ħafna, però għad baqa ħafna xogħol xisir fir rigward tal-metodu ta' komunità. U l-Kommissjoni trid tkun qiegħda tmexxi din il-biċċa xogħol. Taf li rasib sejjen u ħanibqa' nirrepeti, nibqa' nirrepeti sakemm ikun hemm bżonn. L-Ewropa hija eżempju għal kulħadd minħabba l-metodu soċjali ekonomiku tagħna. Aħna dara kollu nibbażaw fuq il-prinċipju ta' solidarjetà, però fid-daw ta' globalizzazzjoni mhux dejjem faċli wieħed iħarsu dan il-mudell. Rridu naraw għalhekk kif jista' jkollna mudell tajjeb fil-futur billi noħolqu bilanċ bejn dak li għamlu soċjalisti li waslu il-pajizom kważi fit-tarf ta' falliment u dak li qegħdin jagħmlu l-liberali. Irridu naċċertaw illi kulħadd ikollu eh, ġestjoni tajba ta' deficit tiegħu jridu jkollhom regoli simili jinvestu fl-innovazzjoni u jagħtu spinta lil kompetittività xi kompetittività li għandna bħalissa mhijiex biżejjed. Il-modell tagħna rridu nsaħħuh u dan nistgħu nagħmluh biss jekk ninvestu fin-nanoteknoloġija, teknoloġija ħadra, Eh, bioteknoloġija, etc. Mannix ħafna lok ta' manuvra l-ek laqwa mod kif nindirizzaw din l-sfida ta' tkabirija illi nażlu l-economies of scale u nużaw il-kapital tagħna il-koll. Jekk ma konniex pjan Ewropew, mhux se jkollna ċans illi nikkompetu ma' l-imsieħba tagħna jew kontrihom. Dak li ġara fl-impjant ta' Fukushima ħasat li kulħadd anke sitwazzjoni fil-Libja. Il-pajjiżi Ewropew rew sens kbir ta' responsabilità u ħażmu flimkien ħankun qegħdin nitalmu mis-sitwazzjoni fil-Ġappun. Din hija sitwazzjoni diffiċli ħafna u hija diffiċli kemm għal dak il-pajjiż kif ukoll komunità internazzjonali kollha kemm hi. Qatt nitkellmu fuq il-perjodu pre-Fukushima u post-Fukushima, bla dubju. Issa nittamaw il grupp politiku tagħna fil-perjodu post-Fukushima. Inkunu qegħdin naraw bħala opportunità biex insibu s-sigurtà nukleari tagħna u nippromovu l-enerġija favur l-ambjent. Nixtieq nirringrazzjak ukoll President għax-xogħol tagħkom li għamiltu fir-rigward tal-Kosta tal-Lavorju u fuq il-Mediterran. Nixtieq nirringrazzja l-Kunsill Ewropew għax-xogħol li għamel sabiex jikontrolla s-sitwazzjoni tal-Libja u fir-rigward tal-Kunulel Gaddafi. Nittamaw li ikollna suċċess u nkunu suċċess fil- nara kif konna fil-vant fid-disajnijiet. Grazzi ħafna issa għas-Soċjalisti u Demokratiċi is-Sur Martin Schulz. Vielen Dank, Grazie, President. Jina smajk dak li qalu il-Sur Van Rompuy, il-Sur Barroso, b'attenzjoni kbira. U laqtitni dil ħaġa illi qisu għandhom kollox taħt kontroll, kif il-bastiment qed jereq, kollox għalla jbira kissolva għal sodisfazzjon ta' kulħadd. Imma il rapport tal Kunsil Ewropew jina ma sax insegwih, ovvjament li timmix jgħatawnek biex t-tina ħbarijiet għazina kif jiena kont il-President tal-Kunsil Ewropew qed nagħmel l-istess ħagġa forsi. nispjega daw il-konferenzi um, kontinwi blaqwa mod possibbli inti għatinna illi l-ikbar gvernijiet Ewropej ġifiri Franza u l-Ġermanja mandomx mux għat jaqblu bejnietom kif għanna nindirizzaw situazzjoni fil-Libja. Fil-fat, il-divizjoni il-nuqqas taqbil bej pajizi Ewropej waħda mill-ikbar indikaturi l-affarijiet fil-fat mumiex taħt kontroll. l-2010 suppost. Misna, ħdimna sabiex ma ikolniex, ma naqbdux di triq ta' nizla tal-ewro. Uridu naraw għalfejn l-affarijiet ma minnijomx fl-2010 meta saru. Fil-Kunsill Ewropew, fl-istituzzjoni li inti tmexxi, mhux il-metodu komunitarju, l-spiritu komunitarju jew lan komunitarju illi mexxa il-diskussjonijiet u deċiżjonijiet kienu riservi nazzjonali it-tattika nazzjonali illi mexxiet l-affarijiet U din il-problema, Sur barroza, nixtieq nisma minn għandek, kif jista' jkun possibbli il-partit li inti parti minnu u li kont meċċieħ inti stess u li għamel tella li l pala Prem Ministru Portugiż, kif dal istess partit issa jgħat u għal-gvern. Meta dak il-gvern kien qed jimplementa il-miżuri li inti u l-kummissarju li għandek ħdejk rittu rittu jagħmel. Ma nistax ngħid li tortijak għaliex mhux inti l-mexxej tal-partit issa ma nixtieq nisma' xi ħaġa ċara mill-mexxej tal-Kummissjoni u l-Kap tal-Kummissjoni dwar dan l-approċċ nazzjonali illi hija teffettwa lil Ewropa kollha ġar huwa żmien meta tal gvern qed jagħmel dak illi talbu jagħmel il-qafas ta' stabilità. Ma tistax tagħmel progress fl-Ewropa fuq din b'din il-bażi. U dak li ħassibni hija ħaġa li li intom ma semmejtuwix. Għax dejjem qabel Kunsill Ewropew illi ikolkom l-istess eh, script kulħadd jaqbel, kulħadd jaqbel dwar metodi biex nistabilizzaw l-euro u pajjiżi ta' zona euro. Imbagħad ikollna rating agency f'Londra jew fi New York u iwaqqa il-credit rating ta' dik il-kumpanija dejjem bl-istess Riżultat mewġa ta' spekulazzjoni kontra l-euro. Meta fl-aħħar ħajkollna l-kuraġġ li ngħidu li l-euro ma tistax tibqa' tiġi mexxija minn dawn l-ispekulaturi. U l-banek x'ħatajdilna dwarhom. Nirringrazzjak jien Sur Barroso li għajjimt di l-idea ta' proposta ta' taxxa tal-transazzjonijiet finanzjarji li sebi palissa qed tisella fil-flus bil-wieħed fil-mija li l-istess banek li mbagħad fuq il-flus min-naħa tagħhom li l-istati membri ta' żona euro bl-10 fil-mija. Il-kawżi tal-kriżi għadhom in-nies illi qegħdin jagħmlu l-akbar liħ minn fuq il-kriżi u għalhekk għandna bżonn taxxa tal-transazzjonijiet finanzjarji ħalli huma wkoll ikollhom iħallsu u jbagħtu l konsekwenzi tal-kriżi Sibba sabet il-Europa 2020, iktar riċerka, iktar investimenti, iktar riċerka u svilup fl-edukazzjoni, iktar ħarsin ambientali, perfett, kollox eccellenti, imma inqas inqas investiment pubbliku għaddej għal dan kollu L-Europa 2020 hija perfetta, perfetta daqs il-proċess ta' Lisbona, imma ħadd taħdem biss jekk irnexxinna ikollna strateġija ekonomika tajba fl-Ewropa, rritu konna il-kuraċ li namlu investiment pubbliku, ħarsu lejn investiment pubbliku fil-pajzi emerġenti, l-Indja, il-Brazil, għaraw daqxen xqed jiġri f'kontinenti oħrajn. F'dak li rigwarda l-investiment pubbliku. L-Ewropa qiegħda tnaqqas naqas dejjem tnaqqas minn ġewwa sakemm ħad tispiċċa fix-xejn. F'termini ta' governanza ekonomika l-għaniet u l miriet tal-xina xin għandhom ikollhom bażi vinkolanti sabiex il-gvernijiet jimpenjaw ruħom jintrabtu li jagħmlu dak li dejjem jgħidu bi klim eh, pompus sabiħ illi ħajamlu, però ma ix dan għaliex huma ma jistawx minħabba naqis fil-budget Ewropew. U għal daqstan sur Barroso jiena dak li qed nippretendi minn għandek u minn għand il komissarju Lewandowski li jieħu ħsib il-budget huwa abbozz budgetarju impenjat U tajjeb minn biex tajdlu eh, dak li dejjem tgħidu li għandkom tagħmlu is-sur Vadħofstat issa għal liberali u demokratiċi. Iva, grazzi President. Law grazzi ħafna dan ir-rapport fuq kunsill li ma jkunu onesti bejnietna il-kriżi ma ddiċċ. Il-kriżi ma spiċċaċ u l-minżur li għadin teħdu issa ma naħsibx li ħadd ispiċċa malajr il-kriżi, ejja jkunu onesti wkoll. koll għanna tempesta ġeja rizqalejna. Dak li għadna li għamilna sissa huwa li użajna miżuri temporani li forsi huma neċessari imma mhux ħajsolvu s sitwazzjoni Għala tajna 110 biljun euro li Greċja 67 miljon euro l-Irlanda u mhux qed nsemmi l-aħħar ċifra li da dal-aħħar għall-Banek Ewropew. 76 miljon euro f'bonds tal-gvern li xtara li sibi u li għaw jagħmlu dan nista' l komjena għaliex il-fond ta' emerġenza mhux mista jkun jista' jgħaddi fuq is-sekondari. Għalhekk bil-forsa jkompli jagħmlu dan. Apparti dan għandna mit biljun euro ta' Eh, Fl-iskola Terrali aċċettati mill sibi biex jagħti l-likwidità lill Banek Ewropew. Ġifi qegħdin nitkellmu dwar 400 biljun euro f'total illi investejna f'dal aħħar xhur f'din il-kriżi. Dan huwa tliet darbiet id-daqs tal-budget tal-Unjoni Ewropea u il-kbir għaddu ġej. Normalment ikun hemm żieda fir-rata tal-interessi fl-Ewropa minn wieħed tal 1.5 fil-mija Dan aħen neċessarju biex niġildu l-inflazzjoni ma' situazzjoni fil-fat sejra l-ura, ġifri għanna 400 biljun euro illi investenjom u fil-krizi ma' eh, ma' nexxilniġ nalbuwa. Jara sab li hemm bżonn huwa approċċ kuraġġuż illi għalissa qatt m'għandniex sfortunatament. Nixtieq nirriferi wkoll għall-President tal-Bank Nazzjonali Olandiż illi ippubblika rapport annwali tiegħu fil ġranet ilu u waqt jitlet affarijiet dwar ir-riżultat ta' deċiżjonijiet kollha li ttieħdu dal-aħħar qed jgħid li regoli baġitarji mhumiex seti biżejjed il-pakkett ta' governanza ekonomika huwa fjak wisq, il-patt tal-ewro huwa dajja fuq wisq għax m'hemm l-ebda mekkaniżmu biex isaħħu. U qed jgħid ukoll illi u kien qed jgħid dak illi aħna għadna fil-ġimgħat li għaddejjin. Huwa qal ukoll il-supervizjoni eh, Mhijiex bizzejiet, għalek njina sab li għandu raġun u nistaw nżidu numru ta' elementi u koll l-ewwel wieħed li FSF u li SM eżis kollegi. Il-fondi ta' salvataċ temporanju permanenti ma jistawx jaħdmu għandhom regola ta' unanimita illi tajt il-żona euro kollha kemmi għall-issa ħatkun kjata minn gvernijiet u partiti politiċi euroxettiċi jekk ħa nżommu l fajt kif numa. U dan huwa l-messaġġ tiegħi qatt irridu Nindirizzaw il-kwistjoni tal-Banek Ewropej, problema għada maħna u l-kupru ekonomiku fl-Ewropa mux ħajibda ma jistax jibda jekk ma nittrattawx u nindirizzaw il-problema l-ewel. Uma il profitu ta' kwizi finanzjera għadha fil-portafoli tagħna, mis għandhom il-bonds ukoll fil-portafoli tagħhom ta' pajjiżi problematiċi fejn ir-ratings għadin jaqgħu dejjem kull ġurnata jew kull ġimma li qed nitlob jiena sur Barroso u li inti u anke sur Trixxe għalli sibi jagħtu Rispons globali fuq il-kwistjoni ta' dejn irrid konna patta stabilita li huwa aktar kuraġġuż sur l-gvern qed jaħdem dwar dan irid ikollna governanza ekonomika ta' veru għax li għanna bħalissa huwa approċ intergovernamentali minn mekanizmu ta' sanzjonijiet u dana mista jaħdem la ħadem fil-moddu laqas qas jaħdem fil-ġejjini. Għalhekk naħseb li tridu tiġu bi proposta biex naħu il regola tal-unanimità fil-fondi ta' ta' salvataċ għax dana ma jistax jaħdem. Għadin natu setat sħaħ l dawn il-pajizi li ma kontra sistema u fl-axħat toħoġu bi pjan għas settur bankarju Ewropew. Ma jistax ikonna kupru ekonomiku qabel ma jkollna qudiemna mekkaniżmu Ewropew sabiex nindirizzaw il-kwistjoni u il-problemi bankarji. Rridu nirrikapitalizzaw il-Banek Ewropew niffinanzjaw investiment fl-Ewropa kif intalab Missur Schulz u fl-istess ħin inkopru finanzi ħżina tal-istati membri. Kif nistaw namlu da minn feħħeġ il-flus? L-unika illi ħajkonna l-flus huwa illi konna suq propju Ewropew. Kif il-President qed jinterrompi? Jiena naħseb sur Barroso illi issa wasal iż-żmien illi turuna il riżultati Il-ħin qed jaħrab President, il-President jinterrompi l-kellim li jmiss ħajkun fisem il-ħodor eh, sur Daniel Kombendit. <clears throat> Monsieur le Président, Monsieur le Président, chers... Sur President, Aziz kollegi, kolli najt Sur Von Rompuy li Martin Schulz għallek eh, eh, eh, semmilek kanzunetta ġermaniza kollox sew Sinjura Markiza memx problema. Aħna nieħdu pjaċir nisimaw kimma kultant jirnexxinna naqraw il-gazzetta wkoll Ġifiri, tġiċ hawnhekk toqgħod tajdinna l-istejjer, aħna nafu xinuma il-problemi, maħnix għedin għawnek biex naħlu l-ħin. Jena nishtiq najdilkom ħaġa, lilek u l-sur Barroso. Titkelmu dejjem dwar stabilità, tkabbir, impik, imma taf xifmu b'dan kollu ċittadini, jifmu inugwaljanza, inġustizja, prekarjetà U jekk l-Unjoni Ewropea ma tippruvax illi twieġeb u tagħmel xi ħaġa dwar dan is-sentiment ta' ġustizzja nuqqas ta' ugwaljanza u l-prekarjetà, mela da kollu se, se jerġa' jaqa' fuq rasna. U hawnhekk aħna għandna problema għaliex il-mekkaniżmu li salva il-banek li huwa meħtieġ E, e, e, ċittadini xjifmu, il-banek kollox sew għara l-benefiċċji, għara s-salarji, l-ikbar salarji li jihdu ma fil-banek, edin jof u l-flus u ma ċittadini u l-budget nazjonali li jridu jagħmlu tajjeb, sab għalfejn dan kollu qed jintnefaq Għaliex biex tikber l-inugwaljanza l-istatistika turina l-inugwaljanzi edin jikbru kull-jum. Jekk aħna ma namlu xaħġa, iċ-ċittadini jiftħu dik il- għal dak is-sentiment ta' li huwa kontra l-Ewropa għaliex aħna maħniex kapaċi illi nagħmlu xi ħaġa dwar din l-inugwaljanza, din l-inġustizzja, dan is-sens ta' prekarjetà. Sakemm ma nagħmlu xi ħaġa dwar dawn it-tlet affarijiet maħna se naslu mkien. Giver Hofstadt għal ukoll semma l-Eurobonds, dak li rridu ngħidu li ċittadini hemm bżonn ta' fond ta' diffiża, iva, imma jekk aħna m'għandniex fond ta' investiment, jekk aħna ma nurrux illi aħna tassew nerġaw eh, nagħtu ħajja ġdida lil dan il-mekkaniżmu, aħna m'għandniex bżonn biss ta' fond ta' diffiża ma ta' investiment, jekk aħna ma nimxux din id-direzzjoni, iċ-ċittadini ma jifmu xejn u mhux se jifmu din il-politika tagħna, mbagħad hemm bżonn il ngħidu l-affarijiet nuqqas ta' ugwaljanza għalfejn ma nistawx illum ikonna ċerti miżuri soċjali fl-Ewropa illi jifmuhom iċ-ċittadini pereżempju li niddeċiedu li jkun hemm salarju minimu fl-Ewropa kollha kemm e, huwa xi ħaġa li ma titwemminx illi pajjiż bħal Ġermanja eh, laqqas biss ma titkellem Eh, fuq din il-ħaġa. Il-Ġermanja tat l-ikbar l-ola eh, benefiċċji soċjali li ċittadini tagħha imma salarju minimu m'għandix. Dini hija xi ħaġa li hemm bżonna dwar il-Libja Martin Schulz qalu bir-raġun illi hija ħaġa drammatika li hemm pajjiż bħal Ġermanja illi qed tistaħba wara sebajja u mbagħad pajjiżi oħrajn li qed jippruvaw jagħmlu xi ħaġa. Jiena naqbel iva, imma jiena nixtieq ukoll li meta aħna nitkellmu dwar il-politika tal-viċinat ejjew naraw l-iżbalji li għamilna qabel relazzjoniet li kena mal, eh, Massur Gaddafi, xkienu relazzjoni tal-pajjiżi Ewropej, mas Sur Ben Ali, mas Sur Gaddafi, mas Sur Mubarak. Ejjew naraw x'għamilna qabel fil-ftejmiet ta' assoċjazzjoni dawk l-artikli dwar id-drittijiet tal-bniedem x'kienu jisarfu għalina xejn, xejn u xejn. Ejja, mela x xtaqodu xtajdunna il-gideb fil-Kunsill Ewropew, tkellimtu għal ħames minuti fuq dak illi ma sarx qabel. Ħsibtu ftit dwar dan jiena xejn ma qrajt fil-gazzetti laqas lilek ma smajtek tajt xejn. Jekk il-Kunsill Ewropew kien kapaċi li jikkritika naqra ruq lilu nnifsu dwar dak illi għamel qabel jew missu għamel qabel issa dwar il-Ġappun. Il-ikbar problema għal eh, hija il-riskju il riskju tan nukleari Ma jeżistix riskju zero fin-nukleari. Is-soluzzjoni għal li noħorġu min-nukleari. Jekk ma noħorġux min-nukleari mhux se jkun hemm sikurezza u mhux bl-istress test se nsolvuhom l-affarijiet. Is-sikurezza tan-nukleari fi Franza suq la kos qal li sallu aħna qatt ma konna isna kemm hemm possibilitajiet li jinqalaw aċċidenti dak li li seħħ fil-ġappun huwa propju l-akkumulazzjoni ta' erba' ħames inċidenti eh, kollha flimkien ma nistawx ngħidu li xi darba se jkun hemm sikurezza fin-nukleari jekk ma noħorġux mill-użu tal-nukleari. Ejja ma noqodux nitqu bina infusna għaliex sikurezza 100% fil-qasam tan-nukleari ma teżistix. Radio Conservatists and Reformists. Grazzina nadil kelma lil Jan Zarradil. Grazzi ħafna. L-iktar suġġett importanti f'dan il-Kunsil kienet eh, l-istabilta u l-ekonomija fiż-żona euro. Però kif tafu sew intom ħafna mill-membri parlamentari Ewropej mhumiex inklużi fil-Eurozone minn tal-grupp tiegħi. Aħna rridu li l-Europa timxil qoddim irridu l-gvernijiet ikunu responsabli rridu naqtaw d dejn ukoll irridu nimxu għal riforma fiskali għalhekk aħna. Da żgur li rridu l gvernijiet li ikollhom aktar disċiplina fuq il-baġis tagħhom. Aħna favur dan kollu, però dak li nkwitana hija l-aġenda moħbija li xi pajjiżi u l-Kummissjoni Ewropea qegħdin imexxu. Hemm ukoll gruppi politiċi li qed imexxu din l-aġenda moħbija u jużaw il-kriża biex jiksbu aktar setat u jimxu aktar lejn eh, l-armonizzazzjoni tat taxxi u jagħmlu aktar unjoni bada fuq taxxi. Aħna ngħidu la le il-din l-unjoni fiskali ma rriduwix jien il-nijaw sa mill-2004 u kull darba li jkun hemm id-diffikultajiet jien nisma' in jgħidu l-istess ħaġa, irridu aktar Ewropa, għandna bżonn aktar metodi komunitarji. Ir-risposta tiegħi hija le. Aħna m'għandniex bżonn aktar minn dan. Huwa għapropju dan li ġabna arkubtejna bħalissa u ġabna fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha llum. Aħna m'għandniex iktar possibiltajiet ta' integrazzjoni Ewropea. Ejja ma nibqgħux ngħixu fil-passat 50 senilu l-Ewropa nbidlet u hemm bżonn nirrealizzaw dan issa qabel għada. Grazzi ħafna. Issa dil kelma lil Lothar Biski. Grazzi sur President. President tal Consil, President tal-Kommissjoni. Mela, jina r-riżultati tal Consil bħal adegwati l net nisnellem fuq eh, fuq il-politika ekonomika u dawn id-deċiżjonijiet aħna diġa tkellimna fuqhom li hemm bżonn li nagħmlu aħna u morru li lin mill-profit neoliberali u l-kompetizzjonijiet u li, li aħna naħdmu fuqhom. Dak li aħna naħsbu li huwa eh, importanti leġittimizzat fuq livell demokratiku hija politika Ewropea regolamentata fuq tassazzjoni u fuq liġijiet rigward eh, dumping. Aħna għandna bżonn standards ukoll sabiex niprevjena dat tip ta' azzjonijiet Għanna bżon li namlu approċ eh, sħiħ fuq is-suq li stabilizza s-situazzjoni u għanna nipremjaw riski fil-waqt li nevitaw kazijiet eċessivi. Issa nitkellem fuq il-kas tal-Libja u l-Afrika ta' fuq, eh, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri dawlu situazzjoni makabra ħafna u kienu ħafna kritika fuq dan il-kas. Eh, nixtieq nagħmel punt, eh, Gaddafi huwa dittatur li qed jiġġieled kontra ċittadini tiegħu barmi li xtara minn għandna. Għal din ir-raġuni huwa qiegħed jiġi bombardjat mill-forzi tan-NATO suppost sabiex jipproteġu l dawk li qed jiġġieldu għal-libertà u demokrazija illi bl-istess mod qegħdin huma wkoll jużaw armamenti Ewropej u Amerikani. Għalhekk Jiena nixtieq nkun naf il-kodiċi kontra l-esportazzjoni tal-armi xiswa hawnhekk. Eh, x'iswa li ħana nappoġġjaw eh, drittijiet umani u l-ġlida kontra l-inġustizja, jekk aħna naraw din is-sitwazzjoni qudiemna bħal per eżempju fl-Lampedusa fejn hemm eluf ta' immigranti mill-Afrika ta' fuq li jaslu ta' kuljum. Eh, jiena naħseb li dawn il- pajjiżi għandhom eh, jkollhom bidla kbira fihom rridu naraw sew x'ħajseħ. Nixtieq nitkellem koll issa fuq il-Ġappun u llum u anke għadha ħajkollna naqra eh, ħin biex niddiskutu fuq din is-sitwazzjoni hemm bżonn ikollna approċċ konsistenti mill-Unjoni Ewropea b'dak li nixaqsam ma' stress test u test ta' sigurtà jien m'iniex sorpriż jekk iċ-ċittadini jaraw dan b'mod xettiku jistaqsu aħna għalhekk il-xogħol tagħna x'inhu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa naddi l-kelma l-Istur Godfrey Bloom mill-Group Freedom of Democracy. Sur President, eh, nixtieq nerġa' nitkellem fuq il-Libja jiena. Meta l-klassi politika f'daqqa waħda ndunat illi Gaddafi huwa bniem ħażin. Eh, minn mindu ħaddak ir-ritrazza bih miegħu sur President illi dan kien bniedem ħażin. Nixtieq ngħidilkom il l-vittmi tal-Lockerbie fl-Iskozja u l-vittmi tal-IRA f'pajjiżi kienu jafu eżattament xi skandlu ta' bniedem kien dan. Għandu s-seta però għandu z-żejt, għandu l-flus u allura kollha intom laqtu għajn waħda. Issa però is-sitwazzjoni eh, inqalbet Però nitkellem fuq il-Prim Ministru Ingliż jitkellem eh, fuq il-sitwazzjoni tiegħu għamel dannu lill-Armata Ingliża u jisejħlu nifsu konservattiv din is-sitwazzjoni. Però jiena nixtieq ngħid li huwa sempliċement inadekwat dan il-każ. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq violenza kontra n-nies, qed nitkellmu fuq demokrazija. Aħna kellna eh, omicida fi Zimbabwe u milna xejn fuq għal ħafna żmien. Għaliex m'hemmx flus u m'hemmx żejt. Eh, u għatipiku għalhekk tagħna għaliex mimlin ipokrisija hawnhekk. Grazzi ħafna. Eh, Pan Barry Madlener, Grazzi ħafna issa nagħti l-kelma lil Barry Madlener. Grazzi ħafna sur President, sur Barroso. Inti ħadd dak li xtaqt. Iġifieri fond permanenti li ħajpoġġa lill-euro li ħajkun iffinanzjat minn dawk il-pajjiżi eh, u għad-danni tagħna ġifieri. U dan il-fond mhux se jsalva lill-Ewropa. Dan huwa pat vojt ibbażat fuq self illi mux sot x'se jagħmlu l-pajjiżi b'dawn il-fondi, inklużi l-Irlanda, l-Greċa u l-Portugal, pajjiżi falluti. Barra minn hekk dawn il-pajjiżi bli bħall-Olanda għandhom il-flus se jkollhom iħassu iħallsu huma dawk li ħalsu t-taxxa fl-Olanda illi jridu jagħmlu tajjeb u dan huwa inaċċettabbli din mhijiex solidarjetà hija li wieħed jagħti premju għall-imġieba ħażina. Aħna ma nistawx nkomplu namlu tajjeb, anzi hemm bżonn li il-Greċja terġa tmur lura drakma, l-Portugal għall-skudo Uh, dawn huma pajjiżi li jridu jifmu li jridu joħorġu mid żona euro u dan ukoll tort tagħhom. Grazzi ħafna nadil kelma lil Werner Langen għal żewġ minuti. Grazzi sur President. Jiena nemmen li r-riżultat tas-summit kien eh, pass importanti, però li gbar test għadu qudiemna. Jekk eh, dan eh, sieħ bl-istess mod bħal pat l istabilita u l-istati membri ma jimxux ma l-impenji tagħhom, allura asħaq dak ix-xogħol qed nagħmlu lhom għalhekk m'għandix l-ottimizmu li għandhom il-President dimna li għaddejna minn il-kriżi. krizi il kriżi aħna deħlin fil-qofol tal-kustjoni u ilna sentejn nofs, sentejnu nofs naħdmu fuq dan il-xogħol il-kummissarju eh, meta niftakar fl-aħħar darba f'dan il-parlament stess sejjaħal 12 il-deċiżjoni fuq il-suq finanzjarju u l-Kummissarju tas-Suq Intern eh, li madux fil-pożizzjoni tiegħu ma ċittomx dawn il-Kummissjoni eh, kienet qiegħda fuq il-parti ta' riżoluzzjoni dawn il-problemi, però fil kunsill aħna naraw eh, li l-interessi nazzjonali huma importanti ħafna u għal-Parlament li tipprova isaħħaħ ir-rwol tal-Kummissarji fit-trattat il-ġdid. U għalhekk mhux kollox mhix isew sabiħ il-konsolidazzjoni tal-budget hija wisq laxka u l-governanza hija wisq dajfa. L-interessi nazzjonali hum wisq b'saħħithom kif qal sur Verhofstadt. Jekk aħna ma jkollniex il-kuraġġ għalhekk li nitolbu aktar eh, unjoni mill-gvernijiet nazzjonali aħna mhux sensibu soluzzjoni. L-aħħar darba mitkritti tal-fatt li il-kollegi Grigi fil-grupp tijaj votaw kontra l-programm tal-Greċja. Fi prinċipju jien ma naqbilx ma' Sur Schulz illi illi fil-Portugal il-partit il iva vota kontra dan il-programm aħna rridu naħdmu fl-imkien sabiex naraw il-perspettiva nazzjonali Ewropea tal-mod kif insolvu l-problemi, għax inkalla ma jkollix ġejjini. Grazzi ħafna. Il-kelma li jmissi għadi teċtrela. nadja l-kelma. Grazzi, Signora President, kollegi. mistoqsija li ċittadini Ewropej ilhom jistaqsu. Id-deċiżjoni tal-Kunsill se jnuna noħorġu mill-kriżi ħafna jistaw jaħsbu li dawn id-deċiżjonijiet mixin fi triq tajba. Però mhumiex ambizjużi biżejjed. Dawk li eh, ħassew li dan id-dokument ma kienx adekwat, forsi jistgħu jiskruplaw mill-profitti kbar li seħħu hawnhekk, però nixtiequ naraw x'qed tagħmel l-Ewropa biex tistabbilixxi dawn ir-rating agencies li huma tista' tafda fuqhom. Is-Sur Barroso qal li jekk dan il-pajjiż jista' jevita assistenza esterna għandu jagħmel hekk għaliex huwa qal ehm, ħafna li tagħmel dan din l-opinjoni wkoll tal-gvern Portugiż għandna bżonn assistenza għall-ekonomija tagħna. Però dan b'rajt interess raġonevoli, però Eh, dawn il-rating agencies għandhom xogħol ta' spekulaturi, allura sagrifiċċju kbir li tisir mill-poplu Portugiż qiegħed imur dritt fil-but ta' dawn l-spekulaturi. Din hija ġustizzja Ewropea ġifieri jidrilkom. Iżda aħna l-politiċi rridu nirrealizzaw li din hija kriżi taż-żona euro. Din hija taxxa fuq il-dejn sovran u din taħdem kontra l-euro u għalhekk kontra il-munita waħda din hija problema Ewropea illi għandha bżonn risposta sħiħa mill-Ewropa. Jekk aħna rridu noħorġu minn din il-kriżi għandna bżonn aktar Ewropa u mhux inqas Ewropa. Aħna rridu niffaċċjaw l-isfidi tal-preżentu tal-ġejjieni tal preżentu tal ġejjieni tal Eh, fuq il deċizjoni konfortanti l-ħadna fil-passat u rridu nimxu għalek fuq maċ-ċittadini tagħna sabiex ngħinuhom. Grazzi, Sinjura, xtrana il kelma li sinjura Gular. Sir President, inti pinġejtilna stampa pozittiva ħafna ta' diskussjonijiet li kelkom. Jiena imħasba għandi tħassib li mullilin mid-dettalji tekniċi u dakollu kollu li għattinna jent hija propju din id-diviżjoni bejn in-nofsinhar u tramontana fl-Unjoni Ewropea. Hemm persuni li li jipretendu li min għandu raġun u l-oħrajn għandhom tort, hemm il-grupp ta' tajbin u l-oħrajn il-ħżina. U din hija ħaġa serja, ħaġa kera u li wieħed ma jindirizzax il-problema tal-banek li semma Sur Verhofstadt hemm propju ir-rifjut ta' ċertu numru ta' pajjiżi tal-nord li jagħtu tal-limit lil pajjiżi ta' nofsinhar biex jieħdu r-responsabilità tagħhom. Hija ir-responsabilità tiegħek sur Van Rompuy sur Barroso illi din id-diviżjoni ma tkomplix issir iktar reali. Hemm bżonn illi kulħadd jieħu r-responsabbiltajiet tiegħu U l-aħar pont jina naħseb li l-Konsil Ewropew iħares il-ġewwa wis dan id-diskussjonijiet qed isiru bħalli kieku eh, l-Euro ma kellux eh, vokazzjoni dinjija. Prezentazzjoni esterna tal-żona Euro il- Franza palissanda presidenza tal-G20 u tixtieq li jkun hemm riforma monetarja dinjija u m'hemmx proposti li bħal dik tal-Eurobonds li aħna qed nippruvaw nimbuttaw tamel l-euro illi tkun tassew munita dinjija. Grazzi. Für zwei Minuten. Merci. Kellim limit Filip Lambert, żewġ minuti, jogħġbok. Sur President, jena nirrispetta lilek u xoll li tamel imma eh, konaf illi inti ma konvinċejtnix Aħna inti tajt li aħna qed naħdmu għal ħaddiema jiena meta nara il-patt tal-Europlus li meta nitkellmu dwar kompetittività fuq xiex qed nitkellmu tnaqqis tal-salarji, inqas flessibilità, inqas sigurtà. Iva, nista' naqralek, naqralek ma najdu xejn fuq il-produttività, fuq il-rizorsi, xejn fuq il-produttività tal-enerġija. Jiena najdilkom il qatt maħna se nirbħu fuq ehm, il-salari baxxi maċina imma fuq l efficienza tal-enerġija u fuq il-rizorsi. Tom tajdu l-memx għalfejn illi ninkweta wis imma intom tajdu illi irridu naqsu l-spejjes 40% tal-nefqa pubblika hija propju nefqa soċjali u inti tajt memx għalfejn ninkwetaw. Dak kollu li qed tajt int huwa daħq fil-weċ. Inti qed tajdinna illi aħna mhux se jkollna iktar euro, eh, iktar Ewropa b'dan kollu, Umbat il-kredituri tal-banek semmejt l-stress test fuq il-banek dawk tas sena l-oħra kienu daħq fil-wieċ, s-sena raw sejġri dis-sena min qed ħaddimhom il-banek, min qed jiffinanzjahom il-banek e, dawk li għandhom l-isma fihom jew min ħalla 16 aħna jiġifieri, mhux aħna? Intom tafu illi mhux possibbli illi il-Greċja, il-Portugal ser nexilom illi ħalsu lura id-dejn illi għandhom. Jekk intom tkomplu tistennew ma tagħmlu xejn, iktar se jkollna nħallsu qares. Minutu 30. Grazzi nadir kalma l-sur kalana minuta u nofs. Grazzi, signora President, kull darba li l-Unjoni Ewropea tkun konfrontata bi problema speċifika, ħafna drabi taqa eh, f'soluzzjoni komplikata u burokratika li hija eh, mhux proporzjonali ma' severità tal-kwistjoni dan l żball infatti qed nagħmlu bħalissa f'dak li nixaqsam mal-kriżi finanzjarja. Hija serja, iva għandha bżonn azzjoni, però ħafna mill-azzjonijiet proposti ħajkollhom effetti li jaslu li l-innu fl-opinjoni tiegħi effetti dannużi għal ġejjini tagħna. L-opportunità qiegħda tiġi għalhekk użata minn ħafna sabiex jippjena għal governanza ekonomika u b'interventu kontroll bħala l-prinċipji enin tagħha. Eh, aħna qed naraw li jkun hemm abbuż tal-regoli eżistenzi bħala pereżempju artiklu 122 ta' trattat li qatt ma kien kien kellu jintuża l-bailouts li ntuża lihom. Jiena nittama li li eh, dan jiġu ranġati fil-qrat Ewropew ukoll aħna nitmonu ukoll aktar limitazzjonijiet li fil-verità tirrestrinġu eh, l-għażla demokratika tal-elettorat. Jekk taraw il-każ tal-Irlanda għamlet l-aħjar biex tistabilizza l-sistema bankarja tagħha eh, stabilta li bżon juża mill-istituzzjonijiet eh, u mill-pajis għaliex inkella nkunu esposti għal aktar problemi. U minn flok ħana tlabna li l-istati membri biex naqsu il-rati ta' tazza l-kooperazzjoni tagħhom. Eh, dan mhux ġust infatti u mhux demokratiku. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa nadil kelma lis signora De Brun. Min meċa u min wassal il-Kummissjoni biex temmen l-limitazzjonijiet se jżidu djun. Dan ħajkun riżultat tal-implementazzjoni ta' dawn it-tip ta' politika ġifieri. Ir-riżultat ta' din il-politika li aħna ftemna fuqhom fis-summit ma' kull stat membru għal limitazzjonijiet eh, ekonomiċi għal favur il-welfare tan-nies eh, dawn jieħdu l-istabilità li lin aktar mill-istati membri u għalek dawn il bl li li qed nsemmina qed jiġu imposti fuq l-Irlanda mill-Fond Monetarju Internazzjonali. Qed nitilfu ħafna xogħlijiet u kemm ukoll nuqqas ta' servizzi pubbliċi. Il-pis tad dejn Irlandiż ma jistax jitranġa jekk il-bondholders ma jeħdux biċċa responsabilta' u hekk jiġri jekk l-Irlanda falli. Grazzi ħafna Signora Zavela. Aħna rridu ntejbu l-kompetitività Ewropea, però kif nistgħu niksbu valur miżju tal-ekonomija Ewropea meta s-suq tax-xogħol tagħna qed jiġi abbużat mill-immigrazzjoni legali u l-prodotti Ewropej tagħna qed jitteħdulhom posthom prodotti ta' kontrabandu li qed jiġu importati minn mod illegali minn pajjiżi tal-Vant, għalhekk jiena naħseb li aktar ma identifikaw malajr u nħarsu l-prodotti ekonomiċi u ġeografiċi tagħna bħal Unjoni Ewropea, aħjar kun aħjar biex intejbu s-sitwazzjoni tagħna, għalhekk jiena sur President nitolbok biex ninkorporaw l-identifikazzjoni u l-ħarsin tal-frontieri ekonomiċi u ġeografiċi tal-Ewropa għanna bżonna għalek il-pat tal-Ewropa li xinkalla mar li xniksbu Ewropa kompetittiva ekonomija b'saħħitha u aggressiva fuq livell globali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-Sur Van Hekel minuta u nofs. Thank you, Voorzitter. Aus de Libië... Grazzi fuq il-kriżi u l-Libja din tista' turina xi ħaġa jiġifieri li hemm nuqqas ta' strateġija ġeopolitika Ewropea biex tħares l-interessi u l-prinċipji Ewropej din hija konsegwenza essenzjalment tal-aġenda politika interna tas Sur Sarkozy. U dak li ma jitwemminx huwa li dawk kollha li qegħdin jirreaġixxu li jridu jopponu bir-raġun lis-Sur Gaddafi fil-fatt dan l-aħħar eh, eh, fil-fatt ħadu ritratti ma, dan il-mexxej Libjan. Fil-fatt huwa iktar faċli illum illi wieħed jispara fuq Gaddafi milli wieġeb il-mistoqsijiet fundamentali. Per eżempju, ir-ribelli illi fil-fatt huma ġabra mħalta ħafna ta' identitajiet aħna se niġbruhom, se nagħtuhom l-armi u jekk kifax garanzija għandna illi dawn l-armi mhux se jkomplu jikkontribwixxu biex ikabru jżidu l-kaos f'dan il-pajjiż. Jiena personalment naħseb illi hemm bżonn li l-azzjoni Ewropea tkun ħafna iktar qawwija u viżibbli biex tħares il-frontieri esterni tagħha stess. Għaliex hemmhekk ukoll hemm gwerra għaddejja gwerra invażjoni ta' immigrazzjoni li ħadd ma qed jitkellem fuqha u hemmhekk hemm bżonn tazzjoni wkoll. Eh, eh, Grazie ħafna Sinjura Wortman kolla żewġ minuti. Waqt l-aħħar Kunsill Ewropew ittieħdu deċiżjonijiet illi ħadd ma kien joħlom bihom sena ilu u Għamne kiena nishtiq nindirizza il-Presidenti Van Rompuy u Barroso biex nirringrazzjom dan huwa pass il qoddim importanti imma f'direzzjoni diffiċli għaliex irridu nerġaw eh, nġbdu niġbdu l-fiduċja għall-ewra fl-ekonomija wkoll biex noħorġu mill-kriżi u permezz ta' tisħiħ ekonomiku u ħolqien tal impiek il-Parlament tagħna wkoll fil-rol ta' kol-leġislatur fil-pakket leġislattiv illi jippermettilna biex insaħħu governanza ekonomika u aħna rridu li nkunu iktar ambizzjużi f'dan ir-rigward. U aħna rridu nkomplu niddiskutu ma'kom fuq dan il-punt hemm bżonn li kunem għaqda monetarja u ekonomika iktar ambizjuzi bbażata fuq il-proposti tal-Kommissjoni. Ħafna mill-kollegi tagħna qalu diġà li aħna għandna bżonn ta' pat ta' stabilità u tkabbir li jkun iktar qawwi bil-proċeduri aħjar. Hemm bżonn ukoll koordinazzjoni ekonomika u soċjali msaħħa li tmur lil lin mill-impenji tal-patt għall-euro għaliex fl-istrateġija Ewropa 2020 um jinsabu il prinċipju tal-ekonomija ta' soċjali propju emmek huwa il-post fejn aħna nistgħu nisguraw it-kabbir għal ċittadini tagħna dawn huma l-anijiet u għamdek nidirizza l-sur Barroso li aħna rridu insaħħuhom u għal dawn ukoll hemm bżonn ta' proposti inti għat u sħaqt illi hemm bżonn illi sa ġunju ikun hemm ftehim, ikun u hemm bżonn li nikkonkludu allura. U intom għadkom ma bdejtux taħdmu biex eh, tamlu da kollu li hemm bżonn fih dan il-Kunsill, hemm bżonn nibdew, nibdew biex naslu għal ftejim f'Ġunju. Grazzi ħafna is-Sur De Rossa, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President ħekolli nsaqsi xi mistoqsijiet onesti hawnhekk issa fil-trojka. Intom veru tridu li insalvaw iż-żona Ewro proġett Ewropew l-istress test tal-banek ġew konklużi għabbażi tal-iktar xenari pessimisti fl-Irlanda. Fil-fatt, kulħadd kien sorpriż fl-Irlanda li rajna li mhux se jkun hemm iktar tnaqis għal bondholders. Imma għalix l-ECB ma għal xejn fuq il-fondi għal banek Inglandiżi għal fej Sarkozy u Merkel qed jinsistu fuq il baz industriali Irlandiża vizavi il-rat tal interessi tal-bejla u tal-iċċertu stati membri għadin jimblukkaw jwafqu l-progress fuq it-taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarja u l-Eurobonds. It-tweġiba hija kalkoli elettorali immedjati. L-ekonomija Irlandiża hija parti integrali tal-ekonomija Ewropea. L-falliment Irlandiż ikun mhux biss falliment għall-Ewropa ma jkun falliment tal-Ewropa. Sostenibilità hija importanti għall-Ewropa, kritika anzi u l-kwartett irrid jara l-affarijiet kif inhuma, jrid jara r-realtà. Irridkom tisimgħu sew dak li qed ngħid, l-Irlanda hija demokrazija bħal Franza, bħal Ġermanja, bħal Finlandja. Aħna immexxu skont ir-rida tal-poplu u il- l-Irlandiż hija jissapporti tnaqqis kbir, austerità enormi. Eżu sninhom u mexxew il-qudiem. Imma jekk ħanibqgħu sejrin jekk ma jaraw xi sostenn Ewropew l-affarijiet jinbidlu. Grazzi ħafna is-Sur Heglen dal-minuta u nofs. Fokusera smikki Grazzi, Signora President it tħassib illi diġaġi espress xorta waħda hemm xi ħaġa pożittiva fih għaliex fl-aħħar mill-aħħar wasalna għal governanza makroekonomika l-kollega Irlandiż issa semma reġa' esprima tħassib kollu li huwa għandu. għalmenu fil-ġejjien se jkun hemm il-possibilità li aħna nintervjenu anki fuq aspetti makroekonomiċi illi dan huwa pass il qoddim kbir fir rigward ta' meta meħta jiftakar x'kien hemm fil-modi. Fatt illi kun hemm bidla fil-mentalità għal dak illi eh, għandax taqsam il-governanza li nevitaw li kunem eh, dejjem dan isu t-partit anki fir rigward ta' dak li ġi deċiż fil-Kunsill imma d deċiżjonijiet li jittieħdu jittieħdu fuq bażi tar rakkomandazzjonijiet li kunu maħruġa anki mill-Kummissjoni. Issa ejjew naħsbu għal dwar dik ix-xejra li rajna eh, tinħolloq fil-Kunsill il-pożizzjoni li adottat il-Finlandja jiddispjaċini għaliex mhux il-Finlandja kollha illi eh, eh, taqbel ma' din il-pożizzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna issa nassur ħafna. Imma s-sur ħafna jdonnu mux qiegħed hawnhekk fil-kamra. Naddu għakkalem li jmess għalek, Is-Sur Szymanski, grazzi ħafna. L-istruttura finanzjarja ġdida fl-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq tentattiv li jinsaħħu ir-regoli tal-nefqa barranija. Nefqa sterna. U biex Innaqsu s-sovranità fiskali tal-Istati membri li dubita li pajizi tal-Europlus jistaw jamlu u jirrispettaw dan il-regoli b'mod kollettiv jekk ma setgħux jagħmluh b'mod individwali. Imma iva din it-taxxa tal-tranzazzjonijiet hija pass il qudiem Sarkozy wara l-intenzjonijiet tiegħu għaliex ilhom ħafna jitkellmu dwar it-taxxa fl-Irlanda biskuża li ta' parsi qegħdin jinterizzaw il-kriżi. Grazzi ħafna. il-kellima li jixtiequ jitkellmu taħt il-proċedura KHDI. Nixtieq ngħidilhom li tiġà għandna 20 persuna li talbuna biex nitkellmu, ma naħsibx li ħajkolna ċans biżejjed imma xorta tistgħu titolbu li titkellmu mela le. Is-sur ma issa. Grazzi President. Sir Barroso, fit-19 ta' jannar bitweġiba lil Joe Higgins inti għattawnek din is-sala li l-Ewropa qed tipprova tappoġġa l Irlanda. Bil-kapitulazzjoni tal- gvern ġdid Finigel, gvern laburista ġdid jidher ċar il konsil laqas il-Kummissjoni ma qed jagħmlu dal-appoġġ imma huma il-klassijiet ħaddiema fl-Ewropa u fl-Irlanda li qegħdin jgħinu lill-ispekulaturi biex iħallsu għat-telf tagħhom. Dan juri tentattiv biex naqsu il-pagi austerità kbira mijiet ta' lufta ewri għedin emmek biex nuru li minkejja l-oppożizzjoni kbira huma l-ħaddiema li qegħdin ħalsu għal kriżi. U u t-provaw t tevitaw referendum. Aħna nixtiequ li jkun hemm referendum fuq di proposta ta' austerità permanenti. Grazzi ħafna, is-sur Rossi għal minu ta' nofs. Tira toccato tre temi di grandi il-katastrofi li laqtet il-ġappun, il-krizi finanzjarju li għaddeja minna l-Europa u situazzjoni fil-Magreb fuq l-ewel punt minkejja li aħna rip il-popolazzjoni li ntlaqtet daqsek ħażin ma nistawx naċċettaw reviżjoni tal-ftejmiet kummerċjali kontra l-interessi tal-kumpaniji tagħna nistgħu ngħinu mezzi eh, flus u eh, għajnuna umanitarja jekk aħna nqogħdu ngħidu li kriżi għaddiet din hija ħolma, rridu ikonna pakkett biex ngħinu lil pajjiżi membri biex joħorġu mis-sitwazzjoni preżenti u noħolqu iktar stabilità fiż-żona ewra naqblu wkoll li jitnaqsu wkoll il-regolamentazzjoni titnaqas ir-regolamentazzjoni ġodda żejda u l-burokrazija. Dwar il-Magreb naħseb li l-Unjoni Ewropea għamlet figura vera ħarġet taċċajt fil-fatt għaliex kull pajjiż mexa waħdu għal rasi u Senjura Ashton ma kienx taf taqbad tagħmel bil-kriżi. Mod partikolari l-Unjoni Ewropea abbandonat l-Italja għall-invażjoni mingħajr kontroll min naħa ta' klandestini. Tin fuq 30. Grazzi ħafna, is-sur Hans Peter Martin għamil minuta nofs. Grazzi, Sr. President. l-Ewropej dejjem għadin jibżaw iktar u jinkwetaw. Għan żewġ affarijiet li qegħdin iġelhom maħossu għamek il-kriżi tal-ewro u l-kriżi ekonomika li dejjem ġiet indirizzata b'mod mhux konsistenti. Il-Kunsill u Kummissjoni jisom qegħdin jiġru wara dembom. Irridu nħarsu lejn is-sitwazzjoni fil-Greċja fil-Portugal. Iktar ma nipposponaw, ma nipposponu il-kwistjoni iktar ħat grava, speċjalment ħajkolla konsekwenzi kbar fuq il-kredibilità tal-proġett Ewropew. Dak li tiġi fil-Greċja wa tassew inkwetanti. Jiena mort milux il-Greċja u il- n-nies in ġenerali tinduna li għadin iħossu li l-Ewropa it-tor tal-Ewropa li il-miżuri mhumiex qegħdin jittieħdu mbagħad hemm kwistjoni oħra qed ħasseb il-popli din huma l-enerġija nukleari. Dawn is-stress test ikollhom effett biss jekk ikunu suġġetti għal kriterji ibsa mhux lajjew biss imma jrid ikun hemm esperti involuti wkoll u r-riżultati jridu jkunu trasparenti u disponibbli għal kulħadd. Grazzi ħafna is-sur Mauro għal żewġ minuti. Grazzi. Grazzi Signora President tal-Kummissjoni, President tal kunsill Il-mod kif jiena nara il-politika hemm bżonn li nippruvaw naqdu l-ideja li mal-interessi forsi ja naqra viżjoni infantili, pero jena naħseb li l-istituzzjonijiet Ewropej jirrappreżentaw l-ideali tagħna u l-gvernijiet tagħna jirrappreżentaw l-interessi tagħna. Iva din hija logħba li trid tintlab u dik li ħaġa li tolqotni u għalli min qed jilab fuq in-naħa tal idejali ma jridux jilabuha din il-partita. Ftit ġimgħat ilu Sinjur Ashton hawnhekk meta l-Parlament għamel il-proposta li Eh, jara fjew inkella l-Kommissjoni tipproponi l konsil biex jara fil-Konsil Provizorju tal-Libja għallet li dak ma kienx fil-mandat tagħha il-bieraħ wara eh, prezentazzjoni eccellenti il-Kummissarju Malmstrom meta waslet biex tagħmel proposta l konsil tal strateġija li tagħmel eh, Ewropea fir rigward tal-immigrazzjoni qalet illi fil-Kunsill m'hemmx maġġoranza Għalhekk mela issa kif jistaw l-ideja li jirbħu din il-logħba jekk il-, il, players tana ma jridux jipruvaw li jiskorjaw għax jasbu li il-goalkeeper kapaċi wis. Jena nishtiq namel dan il-komment min qiegħed jilab għall ma l istituzzjonijiet Ewropej, il-Parlament, il-Kummissjoni u anki inti sur President Van Rompuy għaliex inti ma tirrappreżentax il-Kunsill għax tħares l-interessi tiegħu, imma inti il-persuna li tista' fijem il-Kunsill x'għandu jkunu l-idejali tiegħu għalhekk jiena nistaqsi intom il players tal-attakk tagħna attakkaw, skorjaw. Eh, f'dan il-tip ta' partita aħna ngħidu ejnuna noħolmu hat jetzt Herr Gualtieri für zwei Minuten. Ma non c'è dubbio che l'istituzione di un meccanismo di... Issu Gualtieri, memx dubju il meccanismo ta' stabilità permanenti con risultati importanti u hemm impenn politiku koll illi niddefendu il-munita komuni jiġri xiġri jista' jkun hemm ċertu riservi fuq il-metodi u fuq il-aspetti intergovernamentali ma fl-aħħar mill-aħħar parlament appoġġa l approċċ u jaħseb li għandu jkun hemm rabta b'saħħitha bejn l-ISM u l-istituzzjonijiet Ewropej. Fil-konklużjoni ta' kunsill hemm referenzi għal regolamenti li iwafqu l-proċeduri għal mekkanizmu importanti li l kummissjoni toħroġ bi proposta datata għal dan minkejja kollox huwa diffiċli illi najdu illi dan ir-riżultat minkejja li huwa wieħed pożittiv huwa biżejjed. Il-problema hi kif ha nikvernaw dan il-Fond Ewropew għall-Ewropa. Ekonomiku għall-Ewropa, aħna qegħdin inħarsu lejn is-sintomi u mhux lejn il-kawża tal-marda, jekk aħna ma nistgħux infejqu il-marda jekk innaqsu id-deficit minnaħa u nirrifinanzjaw il-gvernijiet minnaħa l-oħra din hija delużjoni tkompli eh, iżżid il-kriżi u il-bicċa xogħol li wafqu ISM e isir impossibbli jekk aħna rridu nfejqu il-marda u mhux is-sintomi, allura rridu inħarsu iktar fil-font rridu insaħħu l-kompetittività, imma x'tip ta' kompetittività qegħdin nitkellmu fuq u hawnhekk għandna irkupru li jiġi biss mill-esportazzjoni, da mhux bizzet, għax hekk qegħdin nesportaw il-barda mill-Ewropa, għan komplu nżidu l-iżbilanċ jekk iridu kompetittivita, jekk iridu jkunu aktar kompetittivi esternament, l-ura nħarsu lejn il-kwalità interna u rridu nindirizzaw din il-kwistjoni tal-banek illi u il-finanzjament tal-ekonomija sabiex nistgħu ehm, ikonna investimenti fuq tul ta' żmien għal ekonomija stanħalsu lejn l-Eurobonds u investimenti oħra li tikonna investimenti pubbliċi fl-infrastruttura irridu nindirizzaw nħarsu lejn l-infrastruttura bħala risorsu mhux bħala spiża. Grazzi ħafna Signora Bowles, President, kollegi. L-Euro Plus jista' jkun utli, però m'għandux jintuża bħala skuża għal ġifija fil- Pakket leġislattiv impenn b'saħħtu qawwi għal suq waħdini huwa kruċjali għal kompetitività Ewropea u għalhekk għal żona euro dan nilqaw imma inizjattivi tas-suq waħdini jibqgħu fil-qafas ta' trattat u ta' 27. Faċilità tal sijam tal-ISM jibdir li li miex flessibli u miex sostenibbli għall-irkupru għall irkupru għal 2.5 għal 3% ta' risk premium. Jina nifhem li hemm bżonn ta' disċiplina, però dawn il-mekkaniżmi tal salvataġġ mhumiex għal biex nagħmlu l-flus. Speċjalment jek ikun hemm interess li jmorru lil mill-istabilità taż-żona euro kif għandna ħafna banek fl-istati membri li issa qegħdin jiġu appoġġati mill-ċittadini li ħadsu t-taxxa aħna ma solvejniex il-kriżi bankarja u laqas ma naħan selfuha jekk kan nibqgħu daqshekk dajfa. Anke l-Ġermanja qas irnexxila tirrikapitalizza banek tagħha stess u tirrikonoxxi l-impaired assets u wkoll qed isserraħ fuq il-persuni kollha fl-Unjoni Ewropea u madwar id-dinja li x'tippermetti. Um, Sell participation bħala kol capital. Għalek, President, eja, ikon xej vizjoni, da xejn umilta, l-inqas ħagġa nista namlu għan nitrattaw il-risk premium bħala kollateral tu ra, meta il-riskju ma jibqax hemmhekk li inżommu vizjoni limitata mhux ħassalva lill ewropa u s-suqja fuq din il-ħaġa. Grazzi ħafna ziza kollega kellim li miss sur ħafna għamil taw nofs. Grazzi President, Sinjuri. Fil-fatt, Miex xogħol tal-politiċi li jużaw il-flus taċ-ċittadini tagħhom biex jgħinu lil banek u jattaw likwidità artifiċjali f'kumpaniji, ix-xogħol ta' politiċi huwa li e, faslu l-qafas legali b'tali mod li dawn tsib ta' sitwazzjonijiet ma jaslu ma jsaħħu qatt. Imma jekk tagħmel affarijiet ħżiena għal deċenji sħaħ, ma tistax tippreżenti mod ieħor issa li rridu nagħmlu għal inħarsu lejn il-kawżi iva vera nilqgħu din ħaġa imma ma rridux nużaw il-metodu l-ħażin u nimxu fid-direzzjoni ħażina li xidu naħdmu barra mill-abitu ta' trattat għaliex inħossu li l-metodu komunitarju mhuwiex biżejjed dana huwa il-metodu klassiku top-down u għanna bżonn għalhekk skrutinju demokratiku diskussjoni leġit qed tamlu affarijiet eh, ħżina għedin tużaw il-flus li ġejjin il taxxi biex tgħinu l banek u lil dawk li spekulaw fil-banek u prodotti finanzjarji oħra. Mingħajr ma fimtu sew illi dawk il nies illi ehm, approfittaw ruħhom minn di sitwazzjoni u għamlu eh, liħ ma ma sajtu għom ġdaw il-problemi. U dana mhux ħajjejn biex dak li jkun jappoġġa din il-politika, anzi, ħajwassal biex iktar nies ikunu kontra u il-fondi pubbliċi ma nistawx nużawhom biex nejnu s-settur privat. Grazzi ħafna is-sur Fandalen għal-minuta. Voert waarbij de bomen tot in de hemel Inna ħafna niprovaw nġildu din il-battalja sa ftit żmien ilu il-dejn ma kienx problema konna naħsbu li l-borra seddub fix-xemx. Nies jixtru djar li ma kienux propju jifilħu biex ħalsuhom, issa faqqaw il-problemi u l-kriżi etturina turina li hemm bżonn illi nerġgħu niddejnu il-Bank Ċentrali Ewropew eh, biljuni ta' xez biex jiffinanzja il-krizi fil-Greċja u fl-Irlanda. Inna nipruvaw noħorġu mill-krizi imma xejn sissa ma ta' riżultati mixtieqa għaliex l-ekonomiji qegħdin imorru lura Mżon li il-pajizi li qegħdin ifallu jieħdu il-mizuri li hemm bżon eh, eh, devalorizzazzjoni u jnaqsu d-dejn tagħhom u mbagħad nikunu nistgħu nimxu l qudiem Issa nad il-kelma l signora Figueiredo għal-minuta. Grazzi, Signora President. Huwa kemm xejn tal-biża li naraw li l-kellima u l-anin tal-Kunsil u l-Kommissjoni kienu ħajgun jaraw il-krizi finanzjarja li ħafna pajizet jiffaċċjaw fiż-żona euro. X'ngħidu fuq il-miljuni ta' nies li sofru l-faqar fl-Unjoni Ewropea? għaw miljoni ta' nies li għandin għandhom pagi baxxi ħafna u xogħlijiet mhux stabbli u li kienu qegħdin ukoll huma jikontribuċu għal profitti tal grupp finanzjarji. Għalhekk x'risposta ħanatu l 25 miljun persuna li m'għandhom xogħol, ħafna minnhom zazax, jew nkella nisa li m'għandhomx preżent u ġejjieni deċenti. Dawn ehm, il-Kunsil rrit jiddefendi l-interessi tal-gruppi finanzjarji ekonomiċi u dan ħajati iktar seta ekonomika l-Kunsil fejn nifsu, pero e- e- hemm iktar sfruttament, hemm manqas drittijiet u pajjiżi bħal Portugalja għan ekonomija diġà dajfa qed imbagħtu aktar minħabba dan. Issa Sur John Bafton, Signora President, Eh, il-regolament ċentralizzat tal-agenda budgetarja importanti u essenzjali għal irkupru pjanijiet ta' konsiderazzjoni multiannuali, deficit u kif ukoll targets tal-infiq eh, u l-pini marbuta magħhom jekk ma jintlaħqux l-obbligi. Id-deficit tal-Renju Unit huwa strutturali u jridu nifaċċaw b'mod intern. Eh, jien ma rridx involviment bin-naħa ta' Brussell fil-kwistjonijiet tagħna, speċjalment dak il-Greċja u l-Irlanda il-Portugal eh, eh, eh, jipreferi dur l brazil jajsir protettorat għal miżuri tal-austerita tijaw. Il-Konsil jgħid li l-konsiderazzjoni tkun frantlaw l-istati membri b'deficit Xo għaf l-immigrazzjoni ta' ċittadini l-ekonomija ktar b'saħtin tal-Unjoni Ewropea. Il-Konsil suġġerixxi li naqsu l-pis regolatorju dan immor kor kontra l-arkitettura tal-Europa kif ħadmet tal deċenni sħaħ. Swieq deċentralizzati u importanti għal regolamentazzjoni tajba u mhux miżuri eh, negattivi. grazie ħafna. Grazie ħafna dil-kelma l-Sur Molzer, grazie Signora President. Il-Kunsil iffoka fuq tliet kustjonijiet jaħarqu l-lum eh, il il-mekanizmu ta' sigurta ma ħadimx. U jekk ħadem ħadem kontra in-ċittadini. Eh, L-Unjoni Ewropea kabret riskju għal kulħadd. F'daqqa waħda eh, qed naraw ministri interessati fil- Fid-demokrazija aħna rridu narfu illi fil-Libja il-mexxej tar-rebelli kien aġent CIA ukoll. Eh, l-istress test li saru eh, Brussel mhux qed realtà li għandna qudiemna. Il-Kummissjoni tixtieq terġa' tattiva direttiva li għandu 20 sena fuq il-kontenut radioattiv Flikel, ikel Issa għandil kelma li s-sur la mas-sur. Zewċ minuti joġbok? Sur President tal konsil Ewropew fuq l-Unjoni Ekonomika u Monetarja riżultat tal konsil Ewropew u impressjonanti proset aħna nifmu li dan se joħolqu joħroq problema ġdida u kbira tal-aċċettazzjoni politika tad deċiżjonijiet li jittieħdu hekk fuq żewġ livelli. L-ewwel livell bejn l-istati membri nfushom Mill-bidunet din il-proċedura tal-PAT Europlus jabbażata fuq ftehim intergovernattiv u fuq inizjattiva ta' stat membru. Darba ta' pwis imma jekk għal ħafna snin il-mezz il, il direzzjoni politika tibqa l-istess se jkun hemm ħafna tensjoni nazzjonali diġà il- Signora Merkel batit il-konsegwenzi dan il-proċess, din proċedura intergovernattiva trid issir waħda Ewropea. Dan huma l-emendi li adotta il-Parlament u l-President Juncker u inti Sur Von Rompuy eh, nifirħulkom tal-li adottajni u adottajtuhom. l-accettazzjoni mill tal-opinjoni pubblika f'kull stat membru kif il-partiti li huma fl-oppożizzjoni fil-pajjiż tagħna għom involuti f'dawn il-politiki li huma qatt ma ġew konsultati dwaru. Għarraw xċara per eżempju il-bira u xinu għaddej illum fil-Portugallu mezz kif aħna nistaw natu li dawn il-rakkomandazzjonijiet forma ta' leġittimità politika u għalli naraw li l-Parlamenti Nazzjonali kunu voluti mill-bidunet tul il-proċedura tukolla tal-semestru Ewropew fil-waqt illi il-konklużjoni tal-Konsilli semmu biss il-Parlament meta jsemmu l-NGOs, il-reġuni. Din hija dimensjoni ġdida ta' demokrazija Ewropea li deċiżjonijiet meħuda jistidnuna biex neżaminaw. Grazzi. Grazzi ħafna sena li kelma l-Sur Bullman żewġ minuti. Grazzi Sur President, Konsil u Kommissjoni. Eh, il-proposta li il-budgets pubbliċi jirġiġu konsolidati fil-Europa għed jgħidu sew, però meta inti tara kif qed taħdem is-sitwazzjoni, aħna naraw li eh, n-nies ħasin qegħdin jintlaqtu qed jingħalqu l-iskejjel għalli ma titilfu xogħolhom u r-riċerkaturi qegħdin jitkeċċew ukoll investimenti fis-settur pubbliku qed jinqataw. Għalek nishtiq insaqsi li sur Varro po Sur Barroso din l-intenzjoni tijak jina ċert li inti ħatejt li mish din l-intenzjoni tijak inti tishtiq e, li naqtaw l f f'setturi oħrajn, pero fejn? Il-mistoqsija din ġifiri. Jekk inti taħseb li għana naqsu l-spejjeż f'postijiet oħra, allura għalfejn e, it-taxxi li poġġi fuq il-paket ta' governanza lejna għalfejn fija ma tamiex distinzjoni jekk pajjiż kunx qed jixtri tanki tal-gwerra jew nkella armamenti jew nkella jkunx qed jinvesti eh, f'ekonomija li ma taħdimx jew inkelli jkun qiegħed effettivament jaħseb għal ġejjien u jinvesti f'enerġija moderna u f'edukazzjoni u taħriġ għall-istudenti tiegħu. Dawn it-testi ma jgħidu xejn rigward dan. Dawn huwa testi għalhekk stupidi li ma jaħdmux. Għalek il-testi eh, tridu ntejbuhom għaliex int ma tistax t-gverna l-Ewropa jekk ma nagħmlux dan it-tip ta' dispożizzjonijiet. Mistoqsi oħra li għandi minn fejn inġibu l-flus sabiex inti tkun inkunu nistgħu noħorġu mill-krisi fl-imkien. Aħna ma nistgħux noħorġu ħadna mill-krisi u sur barroza lek qed nistenna l-proposta tiegħek dwar it finanzarja fl-Ewropa. Hekk kif iddeċidi din il-Kamra b'maġġoranza kbira eh, ejja natu ċans l-Europa u ma naħnux aktar ħin nitkellmu fil-vojt. Grazzi ħafna dik kelma l sur Klintz. Sur President, jekk inti tisma' Lillek nifsek b'mod attent, inti isek għattejt li kollox tajjeb salvajna l-Europa, għanna tafata tkabiru stabilta, jena nishtiqnejt ngħid li nista nisma' l-messaġġ tiegħek però ma nistax nemnu ma nistawx ninsew li l-bażi ta' dawn il-miżuri kollha eh, dwar id-djun eh, li ma li ħarġu mill-kontroll tagħna. Hemm ħafna pajjiżi fl-Ewropea li sofru qed naraw ukoll żieda fil-isbilanċ tal-pagamenti tad-deficit. Eh, rridu naraw il-kondizjonijiet il-ġodda tal-patat kabir stabilita u nista' naraw li ħafna dal-kondizjonijiet mhux se jiġu sodisfatti mill-Istati membri u għalhekk fil-verità mhux se nsolvu l-problemi fir-realtà għaliex eh, l-istati membri f'dan il-każ u l-insolvenzi tagħhom mhijiex kredibbli. Aħna qed kontribuċu għalhekk għal ġestjoni ħażina. Fil-verità għalhekk il-kundizzjonijiet eh, mux se produċu rizultati tajbin U jena nishtiq ngħid li m'hemmx biżejjed aspetti obbligatorji f'dan il pat dan għalhekk mhuwiex se jġib ebda emendi u l-ebda bidla ċara fl-ekonomija rridu naraw il-kawżi reali fl-ISM aħna għajkolna faċilità ta' dejn u hawnhekk u birbla ieħa li xi ċittadini li ħaj ħajpruvaw jisolvu situazzjoni tagħhom ħajndunaw illi daħqu bihom u mhux se jagħmlu aktar fl-Ewropa. Grazzi ħafna sadir kelmu l Repping. minuta. Grazzi ħafna Sinjora President, jien għandi mistoqsija personali għas Van Rompuy. Il-gwerra fil-Libja għadha d-dejja. Aħna rajna il relazzjonijiet tajbin bejn il-mexxej tal-Libja u ċertu mexxej Ewropej. Issa qed nisimgħu dwar il-konsistenza u l-integrità, però meta naraw dan it-tip ta' ritratti taħbiberija irridu niftakru fin-nies li mietu naraw il mexxej Ewropej jippużaw ma' assassin dan kien qed il-bnem li pjana l lokerbi wkoll. Naħseb li importanti lek li ninkoraġġixxu illi saqajna jkunu mal-art b'mod sot irridu niżguraw illi l-Libja tilqa l-libertà u d-demokrazija. Dan huwa punt importanti ħafna u sur Barroso wkoll kellu relazzjonijiet ta' ħbiberija u fl-opinjoni tiegħi li intom iddiżappuntajtuna. Grazzi ħafna. Sur eh, Hawkmark issa, eh, sissa tkellna fuq il-krizi, pero naraw kif ħansolvuha. id deficits kbar u finanzi pubbliċi dajfin. Din ir raġuni għalfejn ir-riforma ta' patta stabilità hija importanti ħafna mhux biss sabiex neħu l-għanijiet u l-finijiet tagħna, però biex ukoll noħollu kredibilità l-ekonomiji fl-Ewropa. Irdu wkoll niġildu kontra l-problemi ta' nuqqas ta' kompetitività u tkabbir ekonomiku li huwa il-kompitu ewlieni tagħna sabiex niġġieldu kontra il-faqar, noħolqu x-xogħlijiet u niżguraw l-prosperità. L-istati membri għandhom responsabilità fundamentali, ovvjament hawnhekk. Aħna rridu nerġgħu nirristrutturaw il-budgets tagħna u nagħtu priorità lis-sigurtà soċjali u ninvestu b'mod għaqli fl-istess waqt, hekk kif jitnaqsu d-deficits. Hemm bżonn nirriformaw is-swieq u kif ukoll insibu opportunitajiet ġodda għall-SMEs. Dan huwa dak li għandhom jagħmlu stati membri u anka aktar minn hekk. Però rridu rejdu wkoll x'inda tagħmel l-Unjoni Ewropea. Irridu nkunu lesti fuq l-istess mod u bl-istess mod biex nerġgħu ristrutturaw il-baġġet l-Unjoni Ewropea hekk kif għandna nitolbu mill-Istati Membri. Dan sabiex għandna nkun nistgħu priorità li tkabbir u l-investimenti, r-riċerka u x-xjenza aħna għanna bżonn ukoll niżguraw li nkun nirriformaw is swi Ewropej. 70% tal-ekonomija Ewropea tiġi mis-settur tas-servizzi, però d-direttiva tas-servizzi għawis limitata f'din il-perspettiva. Il-futur tal-ekonomija Ewropea jaqaf il-settur tas-servizzi u hemm talba kbira minnaħat tal-Kummissjoni sabiex nresqu l-proposti illi Jamlu l-suq interni applikabli l-ekonomija sħiħa li ġdina l-kustjoni ewlenija sabiex aħna nużaw l-ekonomiji b'mod għali u dinja kollha grazzi ħafna. Grazzi ħafna dil-kelma li sir Grazzi, Signora President. Signori, wara din il-krizi fil-kompetizzjoni dinjija x'inhija l ma li għandha l-Unjoni Ewropea għattu hintom stess l-istrateġija għall-Unjoni Ewropea tal-2020 Issa meta jiena nara dak li qed tagħmlu fir-rigward tal-governanza ekonomika hemm kontradizzjoni assoluta. Għaliex xejn naraw il-pat ta' stabilità l-governanza ekonomika għaddejjien minn strateġija ta' koordinazzjoni għal strateġija ta' sorveljanza li wieħed jiffimma bid il-konsensus tal-Washington eh, għal konsensus ta' Brussell. Meta intom titkellmu dwar riformi strutturali titkellmu dwar tnaqqis tas-salarji u l-età ikbar tal-wieħed biex wieħed joħroġ għall-pensjoni hemm bżonn ta' investiment, investiment pubbliku fl-edukazzjoni. Tafu li għal perjodu sħiħa tal- l-istrateġija tal-Lisbona nofs istati membri naqsu l-budget tagħhom li jikkonsagraw għal eh, l-edukazzjoni, ħriġtu sanzjonijiet fuqhom għal dan tafu li l-Unjoni Ewropea qatt miset se timplementa l-istrateġija tagħha tal-2020 jekk aħna ma jkomniex investiment tal-ġejjeni. Meta aħna ma nagħmlux eh, ma żommux għajnejna fuq il-mod kif l-istati membri janfqu l-flus tagħhom u ma dak l-istati membri illi joħol u riformi ta' um, ehm, pensjoni bil-kapitalizzazzjoni u intom intom xatu każ dawk li qed provaw jagħmlu riformi fl-edukazzjoni meta jiena nara s-sitwazzjoni fl-Irlanda illum tolqotni ħaġa waħda ġurnata wara l-oħra intom salvaw il-banek u l-Irlanda x'namlu biha aħna din mhux l-Irlanda l-Unjoni Ewropea illi aħna rridu. Aħna jien nippreferi li nsalvaw iċ-ċittadini Irlandiżi mhux il-banek tagħhom biex ehm, salvaw il-banek ivvintajtu l-stress test. Allura issa mela kull darba li jkun hemm diffikultà se nagħmlu stress test. Dawn huma naw il-kumitati Eh, il-ġodda stress test tal-impjanti nukleari, stress test tal-banek, issa stress test anki għal-kommissjoni għada li xle forsi niproponu għadi. Imma jina nipreferi li kolli kommissjoni li tiħu l-inizjattiva u li tamel xola. Meta jina nara l-opinjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-lum, naħseb illi qed tinkwita iktar dwar dak li ma jaqax taħt il-mandat tagħha milli l-vjabilità tas-sistema bankarja tagħna dan il-Parlament għamel proposti illi intom ma tridux tikkonsidrawhom fuq il-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji u l-Eurobond. Sinjuri Presidenti, hekk joġobkom issimaw il-proposti illi uħorġu minn dan il-Parlament. Għamnek il-President interrompi il-kellima. Das l-isfa jetzt Frau 1 30. Grazie ħafna dil-kelma l-Sinjura Eck għal minuta u nofs. Signor President, nitkellem bl-Svediż. Il-Konsill Ewropew fl-aħħar intervent tiegħu tkellem dwar is-sikurezza tal-reatturi nukleari dan huwa suġġett illi qed issir ħafna negozjati anki fil-Parlament fuq nhar il-ħamis se nivvotaw fuq riżoluzzjoni jiena bħala ċittadina tal-Unjoni Ewropea inħoss illi ċittadini tagħna jixtiequ li l-istress test ikunu inklużi fil-politika tal-sikurezza fil-qasam nukleari dan għal 20 ta' snin imma s-sadu ma sar xejn. Għalhekk issa rridu naraw li se nagħmlu test mhux biss fuq il-ġeografija u t-teknika imma il-kultura ta' sikurezza u il-riski multipli. Bżon li kunem trasparenza imma Eh, f'dan is-settur fejn il-gvern u l-awtoritajiet nazzjonali għamlu kontroll fuqhom infushom hemm bżonn illi l-affarijiet iġu pubblikati bit-trasparenza sħiħa bil-kontroll tal-Kummissjoni u bekk biss aħna nistgħu nkunu kredibbli f'din it-teknoloġija għal ġejjieni. Mbagħad jekk naħsbu anki dwar l-istrutturi li jridu jkunu eh, aġġornati, rinnovati, hemm bżonn li l-istandards Ewropej jkunu jgħoddu fis-sistema kollha kemm u l kunsill tal-Ministri irid jagħmel proposta dwar l-enerġija minn sorsi li jiġġeddi u enerġija alternattiva. Signora Ford, al minuta, l-iktar konklużjoni importanti Market has a key role to... Issu ewlieni għandu rwol importanti xilab fit kabbir. Il-frigwart il-governanza ekonomika jnet narraġan kollega li jirriġti u jnaqsu l-patta stabilita u f'dak li nxaqsa ma negozji la situazzjoni mi xaħjar l-MPs rridu eh, zidu l-kampanji ta' welfare, pero meta ġejna biex naqsu l-burokrazija l negozji żgħar, terz minna biss eh, laqqa qablu u firma naħawis mill-naħa ta' renju Unit. Dawn huma e, jeta naraw li s-sena l-addiet il-essu fl-imkien ma kienx il-ħawnek. Il-stati membri firmaw dan sabiex jihdu azzjoni speċifiċi għal investiment u innovazzjoni u ma talbu l biex nażlu tkabbir u jiena waħda minn dawk li nazli li konna tkabbir. Grazzi. Grazie ħafna, Essur Major Oriħa, żewġ minuti. Signora Presidenta, il-Konseħ. Sir President, il-Kunsill Ewropew adotta numru ta' miżuri dwar il-governanza, dwar il-budget, dwar il-kompetittività u nixtieq li illi kollha mixjin fid-direzzjoni tajba u dawn. il 16 punt tal-Kunsill Ewropew huma dovuti għal wol Ezvolġa u president Van per President Barroso, jina jiex nifirħilhom għal xiva, napprezza u uħuż minna japprezzaw dak li għamiltu intom. Imma President, il-problemi li għanna dinna ta' krisi ekonomika hija fil-fatt krisi ta' fiduċja u ta' karattru politiku ta' karattru politiku Ewropew l-istituzzjonijiet. Għanna wkoll Konsilli Ewropej u elezzjonijiet Ewropej, elezzjonijiet reġjonali, elezzjonijiet lokali u fihom kollha qegħdin nikkonfermaw din il-dubju li qegħdin naraw għandna pożizzjonijiet estremi, pożizzjonijiet illi qegħdin jirrikorru għan nazzjonaliżmu estrem, intom tidu tiffaċċjaw il kriżi u anke il-konsekwenzi politiċi u soċjali li qegħdin joħorġu minna. Dan m'humiex miex fejn għanna krizi ta' tramuntara ta' nofsinar kif għallu ċertu kollegi, dawn huma żminijiet ġodda u żminijiet ġodda narawhom għaliex il-kriżi qegħdin jimmultiplikaw ruhom u jkomplu jiżdiedu mingħajr ma jissolvew kriżijiet minn ġewwa interni u esterni, irridu naraw għalhekk miżuri ġodda, networks ġodda, irridu eh, nibdlu l-attitudni personali, nibdew minn nfusna u mill-Parlament Ewropew irridu jaraw ukoll kif jista' jinbidel Parlament Ewropew biex niffaċċjaw dawn iż-żminijiet ġodda anke l-Kunsill u l-Kommissjoni. Kull wieħed u waħda minnha jridu jiffaċċjaw din ir-realtà. Imma l-importanti huwa li ma titilfux it-triq għax iva mixjin fid-direzzjoni tajba. Grazzi. Grazzi ħafna s-sassur Sanchez Presedo għal żewġ minuti, Sinjura President. Sur President tal Kunsil, tal Kommissjoni, tal kollegi, din hija l-ewwel kriżi taż-żona euro U fi kizi stan naraw li fl-Unjoni Ewropea ma kienieċ eh, mamra bizzed biex tiffaċċja. Rajna il-bżon ta' finanzjamenti għaż-żona euro u rajna wkoll nuqqas ta' kompromessi f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu għal finanzi pubbliċi u l-kompetittività. Rajna diżugwaljanza u żbilanċ fil- kwistjoni makroekonomika u għanna bżonn ukoll ta' vuċi Ewropea fl-ambitu tal fil-qasam estern. Aħna rridu li il-potenzjal ekonomiku tagħna nitraduċuh fuq livell globali u jrid ikollna wkoll mudell intergovernamentali illi ħareġ ħafna iżjed din il-kriżi rridu nibidlu m'hemm xi tip ta' soluzzjoni nazzjonali u ħruġ nazzjonali minn din il-kriżi għalhekk il-Kunsill Ewropew tal-24-25 ta' Marzu li għadha ta' pass importanti fid-direzzjoni tajba, inkluzu eh, dawk eh, spettakolari l-adozzjoni ta' mekanizmu ta' stabilità permanenti inkluż il-pakket leġislattiv li ħajkonna bżonn biex nimxu jimxu fit-triq it-tajba. Għanna avvanzi ġifiri, pero baqa ħafna affarijiet isiri eh, u kriżi għada hemm għandna 23 miljun persuna bla xogħol, ġifiri dawn huma sħab f'sema blu. U għalhekk għandna għanna politika ta' austerità, imma din għanda l-limiti taħħa. Għalek irridu noħorġu permezz ta' investimenti li nistabilix il modell ekonomiku tagħna u nimxu l-istrateġija 20-20 strateġija ekonomika kienet importanti anki għal l-opportunitajiet finanzjari u il-President interrompi u irtu konna avvanti fiskali Il-President interrompi. Grazzi, sturz Traċek għal minuta. Grazzi. Grazzi, President. Dak li ġara nar l-24 u 25 ta' marzu fil-Kunsill u l-kontenut li binna l-qablu dwaru dak iż-żmien jitkellem fuq kif ħanġibu unjoni fiskali minn wara l-kwinti il ġbiri ta' taxxija xi ħaġa li tinsab fil-liġijiet ekonomiċi u soċjali. Hija ħafna sensilitta gideb dwar kif ħanaraw kif ħanimxu l-qoddim, kien hemm il patta stabilta' u tkabbir biex nieħdu azzjoni u nkunu nistgħu trataw kwistjonijiet bħal daw. Iżda nafu li soluzzjonijiet ma nstabux għal problemi li għandna. Rajna ħafna differenzi fil-rigward ir-rati ta' inflazzjoni u fil-qat. Intom taħsbu li fil-pat Europlus ħajkonna situazzjoni aħjar, jiena ma naħsibx dwar, ma naqbilx ma sisi tibi. Grazzi, Sur Figurejdu. Sur Angel. Grazzi President, Ministru, l-għanet xtaqt nifraħlek għal rizultati tal-Kunsil tal-24-25 ta' Marzu. Grazzi tal-li saħħaħtu semestru Ewropew iżda anki imxejtu l-qoddim fuq diffikultajiet li kien hemm. Ħloqtu l istutualizzazzjoni tal mekanizmu ta' stabilta. u dan oriġina mill-summit tal-Europlus. Din hija ħaġa importanti ħafna u hija ħasra li dan il-proċess ma ntemx għal kollox nar l-24 u 25 ta' Marzu li kiku stati membri batu dak is-sinjal li tant mistenni fil-Kunsill dan kien jorbot bisħiħ il-pakket kollu u konna nimxu aktar l-qoddim ma' tliet xhur erba' xhur li ġejjin. Il-kriżi bħalissa qiegħda taħt kontroll iżda l-kriżi affettwat ħafna l pajjiżi il-Portugal u rridu naraw se nagħmlu f'dan ir-rigward il-PSD, il-Portugiza li hija mill-PPE, għanda rrida kollha li issa timxi mill-klima l-fatti fil-qasam Ewropew. Hemm ħafna diffikultajiet serji fil-fondi fuq medda qasira ta' żmien, iżda Kontrarjament għal dak li qed jagħmel il-Gvern Soċjalista, aħna lesti impenjati bisih li nagħtu l-garanziji biex nimxu l qudiem fl-Ewropa u nafu li hemm bżonn garanziji biex nelbu din il-kriżi. Ma rridx immexxi politika domestika l parlament Ewropew iżda rrid niċċara li l-partit tagħna huwa impenjat bisih biex jimxi l qudiem fuq l-aġenda rigoruża li rridu nfasslu f'pajjiżna wara l-elezzjonijiet li ħajseħħu fl-ewwel ta' Ġunju. Grazzi, signora Herzog, għal żewġ minuti. Grazzi, President. Dan il-ftehim il-ġdid naħseb huwa wieħed mis-suċċessi reċenti tal-Presidenza Ungariża hija suċċess konservattiv u din hija bażata fuq l-għaqda. Rid naraw jekk se naqdu jekk se niġbdu ħabel wieħed flimkien u importanti li il-Kunsill b'ħafna gvernijiet konservattivi ma laqax dan il-patt ta' stabilta hija ħasra u għalhekk qed naraw li qed imorru lura minn klima. Mhux tajjeb li nimxu ma' ħafna proposti nqogħdu nsemmu ħafna kliem fira mbagħad ma nżommux mal-wedit li nagħmlu. Irridu nibbażaw ix-xogħol tagħna fuq il-ġestjoni fuq l-innovazzjoni iktar milli noqogħdu nbidlu r-regoli ta' tassazzjoni. Inkella ħam nimxu lura flok il-qoddim fl-Ewropa. Tista' tispjega li xi ħaġa Il-Kunsill ma ħareċ bil-kwistjoni ta' tax havens, ma għamlu lebda dibattitu fuq dan, ma tasbux li din hija problema li taffetwa fl-aħħar mill-aħħar li ċittadini Ewropej għandkom żball aħna xtaqna aktar progress mill-Kunsill u mill-Kummissjoni. U permettu li nesprimi l-opinjoni tiegħi fuq l-avvenimenti li saħħu fil-Ġappun. 30 13.000 persuna mietu, miljun, eh, miljun persuna edha minħabba din id-dizastru u dejjem nitkellmu aħna fl-Unjoni Ewropea dwar is-solidarjetà bħala valur ewlieni. Issa rridu ngħinu. Nafu li dan ta' skos kbir l-imbuttatura kbira l-ekonomija dinjija u rridu naraw kif ħanimxu qudiem fuq medda twila ta' żmien. Rridu ntejbu s ta' nukleari u nsibu standards tajbin li jżguraw is-sigurtà nukleari. Irridu nżidu l-investiment fir riċerka u l-iżvilupp u rridu ntejbu wkoll il-politika Ewropea tal-enerġija u niffukaw aktar fuq diversità fil-taħlita tal-enerġija. Dawn huma l-anijiet tagħna u diġà huma rappreżentati fl-istrateġija tal-2020. Issa sta l-Kunsill u l-Kummissjoni li jwittu triq għal dawn l-anijiet u nixtieqilkom is-suċċess fix-xogħol tagħkom. Grazzi. Issa Sur Karas minn li mistax naraħ hawnhekk fil-Kamra, jgħid il-President. Mela, issa jmiss s sinjura Podemata għal żewġ minuti. Minajr ma nxejjen il-valuri tad deċiżjonijiet li ttieħdu fiħdan il-Kunsill, il-loġika ta' dawn id-deċiżjonijiet f'dan l-ħar sena hija ftit wisq u tar wisq. Mhux għax ma minnix passi importanti l-qoddim, iżda f'termini ta' komparabilità ma nistgħux nibqgħu għaddejjin for dak li konna nagħmlu fl-modi għal sostenibilità u biex nħarsu żona euro. Issa rridu naraw kif ħana affrontaw il-kriżi u sfortunatament aħna mhux lesti la fil-rigward is-swieq finanzjari nistgħu naraw fejn waslu il-flejes fil-pajizi l-aktar imbeda, per eżempju fil-Portugal, fil-frontieri, u laqqa set nikonvinċu fil-rigward il-ċittadini tagħna li aktar ta' sekwit uħossu li l-Europa miex soluzzjoni iżda problema jew parte mill-problema. Bżewġ riżoluzzjonijiet reċenti tal-Parlament u anke mexxejja u lenin saħqu u tennu li sabiex nagħtu tweġiba effikaċi għal kriżi tad-dejn kien hemm bżonn li jkun hemm evalwazzjoni bis-serjetà ta' sistema ta' Eurobonds u l-maġġoranza tal-Kunsill Ewropew qed iwieġeb li dan mhux possibbli għaliex situazzjonijiet ta' kriżi din toħloq riskju akbar għal pajjiżi li għandhom sistema qlija ta' ekonomija fiħdanhom. U b'dan il-mod iva joħolqu sogru addizzjonali f'dawk il-pajjiżi li għandhom aktar diffikultajiet jew diffikultajiet addizzjonali. Għaliex qed iwittu triq għal falliment ikkontrollat U għalek b'dan il-mod aħna nkunu tinżommu l-ispejjeż tal-self fuq livell għoli ħafna u għat nkomplu npoġġu l-kriżi aktar situazzjoni għar li Jekk irridu situazzjoni bħal din isseħ, rridu naħsbu fuq CCTV u fuq FTT sabiex bekk nkun nistgħu nimxu l-qoddim għal mekkanizmu permanenti. Grazzi, il-kelim li missa żewġ minuti, Sur Kovacev. Grazzi, President. Sur Barroso, Sur Van Rompuy. Il-kriżi li għaddejn bħalissa turina li l-Ewropa għandha bżonn mm, nies li jkollhom viżjoni fil-politika, iżda kif fost ċittadini Ewropej. Hija ta' diqa iżda minnu wkoll li tlifna ħafna ħafna ħin fil-perjodu fejn kellna tkabbir. L-Unjoni Monetarja hija ta' suċċess m'hemmx dubju, iżda isa xi ħaġa eh, sabiħa iżda mbagħad fl-aħħar mill-aħħar Eh, fija ħafna nuqqasijiet u mhux qed nimxu l-qoddim. Issa għandna sitwazzjoni problematika fl-Ewropa u l-patt tal-Europlus huwa pass tajjeb fid-direzzjoni tajba. L-politika tagħna ħadkun aktar koordinata b'dan il-mod u tkun aktar tiflaħ għal-kriżi. Nixtieq nrod ħajr il dawk il-pajjiżi inkluż pajjiżi l-Bulgarija li mhux parti mid żona euro u ħadu sem f'dan it-teħid ta' deċiżjonijiet u nittamaw li l-Europa ma tkunx Europa li tkun eh, żewġ approċċi differenti, żewġ veloċitajiet differenti. Irridu naraw li napplikaw il-metodu komunitarju iktar mill-metodi tal-gvernijiet separati. U nittamaw li jkunu nistaw naslu għal konferenza intergovernmentali jew inkella deċiżjoni ġdida biex bekk ikonna tmexxija ekonomika u politika. Nixtieq nappoġġa deċiżjonijiet li ttieħdu fir rigward il-Libja u l-Mediterran, irridu nerfaw il-responsabilta fuq spallejna u nejnu nħeġġu l-Libja fitriq lejn id-demokrazija hija sinjal tajjeb il qudiem għar-reġun u l-Ewropa tittimxi biex tibgħat sinjal tajjeb. Ser nagħmlu aktar, x'nistgħu nagħmlu aktar ċittadini tagħna? Nistgħu nagħmlu xi forma ta' sħubija sabiex bekk nistgħu nejnu lil reġun tal-Mediterran Sur Van Rompuy, Sur Barroso, l-Europa teħtieġ reazzjoni ta' malajr u għanna bżon aktar integrazzjoni fir rigward is sigurtà Grazzi, s-sessur Darden għal żewġ minuti. Grazzi, President Van Rompuy. U ċar li hemm affarijiet fil-konklużjonijiet li ma tistax tmur kontrihom titkun favur li jkun hemm gvernanza stretta u jkun hemm rigorożità iżda ma jfissirx li jkun hemm deficit jew austerità, tfisser li nonfqu b'mod għaqli. L-Europa titkun aktar kompetittiva, iżda jekk naqbdu nadattaw is-salarji l-isfel u naqsuhom jew naqsu l-benefiċċji soċjali ma nimxux il qoddim imma marru lura rridu ninvestu f'infrastruttura u naqblu li l-Euro u l-Unjoni Ewropea jinsabu f'mument ta' bidla u rridu nażlu bejn modell li morru lura fuq kelmitna fejn kulħadd qed jikseb il-kompetitività għaskapetu tal-ġar tiegħu jew inkella nagħmlu tajja paswiq finanzjari jew inkella nagħtu kontribut għal budgets nazzjonali. Jew inkella ħanimxu lejn modell modell aċċettabbli, eh, modelli soċjali aċċettabbli u standards Ewropej tajbin fir-rigward il-benefiċċji soċjali. Irridu sistema għas salarji li tkun salvagwardjata bejn ġenerazzjonijiet u jkun hemm ukoll sistema ta' pensjonijiet garantita biex bekk kun tista' tgħix mod denju bil-pensjoni tiegħek Ma nistawx naħarbu mill-pressjoni ta' swieq finanzjarji fejn għandna bżonn bank ċentrali aktar b'saħħtu, credit rating agencies aktar b'saħħithom, għandna bżonn kohezjoni soċjali fl-Ewropa sabiex insaħħu l-budget Ewropew u għandna bżonn riforma dettaljata fir-riżorsi propri u fl-aħħar l-FTT, transazzjoni fuq il-taxxa fuq transazzjoni finanzjarji nafu li aħna għanna ekonomija karatterizzata bid-dejn u nafu li l-kawza primarja ta' din il-krizi hija l-swieq finanzjari. Rridu naraw li nbidlu l-ideoloġija tal-Kunsill li kellhom issa noħorġu mill-kriżi. Rridu nagħtu risposti liċ ċittadini tagħna. Illum hemm deficit demokratiku u jekk il-Kunsill ma tistax tqis dan il-punt u taraf li dan huwa minnu ħammorru kontra ċittadini tagħna u mhux se jaqblu mal-proġett Ewropew. Is-Sinjura Tyson għal żewġ minuti. President, inna naħdmu biħġarna u kien hemm tentattivi ġodda biex bekk l-Unjoni tkun tista' tkun soċjetà fejn u kun possibbli li taħdem mod deċenti u indaqs u tgħix f'sitwazzjonijiet denji. Nishtiq nirrepeti il-klim ta' tfaħir li tajna aħna bħala Parlament Ewropew l kunsill għal affarijiet li nkisbu, iżda nixtieq nitkellem aktar fuq is-salarju u l-ispejjeż marbuta mas-salarju u l-kompetittività. Naħseb li l-kriżi u jiena kuntatijajt il-kapijiet differenti tal-gruppi u l-presidenti iddiskutu dwar l-elementi ta' stabilizzazzjoni li huma importanti biex nimxu l-qoddim u jgħinuna fil-ekonomija tas suq li tant nixtiequ niksbu. Iżda issa hemm biża. Biża li qed nifukaw wisq fuq salari salarji u din jista' jkollha impatt fuq il-patt Europlus. U dan jista' jxekkel l-affarijiet u għalhekk nixtieq nisma' minn għandek x'taħseb dwar dan, President. Jiena nisman jina nisman istess affarijiet ma' trade unions li it-twaqif ta' salarju tista' tkun ta' tħassib għax jekk il-pjan jimxi l qoddim ikun hemm nuqqas ta' indipendenza mill-istati membri fir-rigward il-mekkaniżmi li jfissaw lis salarji U rrit nara jekk dan it-ħassib hux minnu jew le, jekk hux bla bażi jew le. U nixtieq nisma' minn għandek President tal-Kunsill għaliex naħseb li irridu naħsbu dwar dan meta nitkellmu dwar lajnuna li donatu madwar id-dinja. <coughs> Fi rigward is-CCTB jiena fi konklużjonijiet rajt sentenza żgħira waħda biss, mbagħad referenza għal impenn minnaħa tal-Kunsill. Dak kol ma rajt. <coughs> Min dan x'nista' nixtar, hemm kunsens ta' vera biex tassew waqfu dan il-CCTB jew le. Grazzi. Sur Arseni sal-minuta u nofs. Grazzi, President. U nirringrazzja il-Kommissjoni u l-Konsil. Għanni podemata daġa tkellmet dwar l-aspetti ekonomiċi, zdejn nishtiq nitkellem dwar elementi ieħor l-enerġija nukleari. X'nitalmu mill-esperjenza tal-Ġappun, żewġ affarijiet, l-ewwel li qatt ma nistgħu nkunu mħejjin biżejjed għal diżastru naturali u biex nkun nistaw wieġbu għaliha. It-tieni nett, l-enerġija nukleari qatt ma hija sigura 100%. Aħna se nagħmlu nakkużaw l-Ġappun li njoraw ċertu affarijiet ħallu xi affarijiet barra mis-sigurtà u najdu li mhux tort tal-enerġija nukleari za tort tal-Ġappuniżi u najdu li aħna nagħmlu kontrolli minn ħatana u qed nagħmlu stress tests fuq l-impjanti nukleari tagħna u nkunu nistgħu nevalwaw li huma siguri u li ma le. U imbagħad niżviluppaw aktar dawn l-impjanti nukleari. Allura ma talimna xejn mill-esperjenza tal-Ġappun. Lanqas aħna imħejn fuq il-level tal ġappuniżi biex nkun nistgħu jiġbu għal kriżijiet simili. Barra minn hekk m'għandniex protezzjoni ċivili li tkun tista' twieġeb għal diżastru transkonfenali fuq il-livell nukleari. Lanqas. Ma nistawx nibqaw għaddejjenek, ma nistawx nibqaw nizviluppaw impjanti nukleari, iżda rridu nizviluppaw fuq l-enerġiji li jġeddu, l-fotovoltaiku, l-enerġija ġeja mis xemx l-enerġija ġeja mir riħ ecc. L-enerġija nukleari huma transkonfinali minn natura tagħhom u għalhekk huma responsabilità tal-Unjoni. Għalhekk Sur Barroso, Sur Van Rompuy, hija responsabilità tagħna li nieħdu miżuri meħtieġa. L-Onorevoli Sarus Volski għal żewġ minuti. Das ist Sie haben das Wort, Herr Kollege. Thank you. Thank you, Madam Chairman. Jekk jogħġbok. L-ewwel ħaġa, naħseb li l-laqa tal-Kunsill waslet tal-riżultati pożittivi u ta' suċċess minkejja l-diffikultajiet ta' din is-sitwazzjoni u l-kuntest li nisabu fih. Nilqa' il-formula inklusiva inklusiva u miftuħa tal pat Europlus għal dawk li mhumiex membri ta' żona euro palma tinti stess, President Van Rompuy. Iżda fl-istess ħin qed noħolqu mekkaniżmu ta' stabilta' permanenti U nistgħu nqisu li żewġ mekkaniżmi kemm il-Europlus li hija impenn obbligatorju sabiex ikun hemm rispetta ċertu regoli fil-politika makroekonomika u l-imġiba makroekonomika, jew ħanibqgħu miftuħin ukoll sabiex bekk il-konverġenza u s-solidarjetà li hija li jessem ikunu inklusivi ukoll u mhux esklusivi. It-tieni punt fir rigward il-politika tal-viċinat naħseb li tinfasslu għamel ġdid u l-istimulu ġej minn nofsinhar. Iżda importanti għal-politika tal-viċinat kollha kemm Jek Jekk naqraw dokumenti sew, mis senjura Ashton u Fule, nittamaw li mmorru aktar lejn dawk is-soċjetajiet nkun aktar ġenerużi u nitolbu aktar mill-awtoritajiet u l vernijiet Rridu morru li lin mill-interess ekonomiċi li jaraw sa, sa dak li jkun u nimxu lejn l-approċ demokratiku u nimxu minn politika ta' status quo għal politika ta' tranzizjoni. Iżda meta noħolqu paradigma bħal din trid tkun applikabli wkoll għal il-vant. Rrid ikun hemm aktar bażati fuq il u fuq id-dritti tal-bniedem u inqas orjentata fuq l-awtoritajiet bħal bħalissa. U t-tielet punt rigward l-Unjoni Ewropea NATO. Fil-Libja għandna esperjenza ġdida ta' kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u NATO li għadna ma nxat nifmu 100% u nafu mill-esperienza li mux dejjem tajjeb, per pereżempju l-Afganistan. Iżda din hija situazzjoni importanti u ejja naraw li konna suċċess minn tal-inqas din id-darba. Grazzi. Dank, das Wort hat jetzt. Grazzi ħafna. Eh, Karenz għal 6 minuti. Signora President, signori. Unnak rridu nkunu ċari dwar id-differenza bejn li modi u l-ġejjini. Jekk jien nitkellem dwar li modi naħseb li nsibu najdu li nsibu soluzzjoni waħda għal Greċja u l-Irlanda. Aħna rridu eh, namlu li jkun possibbli li wieħed eh, iħalli id-dejn għal tard u nejnu daw soċjetajiet biex ikun jistaw jawanzaw kompli jiexu, ma nistawx kastigaw il-dawk li ħassu t-taxxi eh, għal dak li għamlu l-banek. Issa dwar il-ġejjini. Aħna għanna bżon nħarsu lej dak li għanna bżon fl-Europa. U aħna li għanna bżon huwa tkabbir ekonomiku stabli biex naslu għal dan U dwar dak li kien qed jitkellem il-Kunsill ġifieri li innaqsu id-dejn innaqsu id-dejn tal-gvern kemm jista' jkun, jiġifieri id-dejn tal-gvern għandu jiġi imnaqqas biex hekk ikonna fiduċja tas-swieq finanzjarji. U blik il-forma eh, eh, li maxijiet jinżlu nkunu nistgħu niżviluppaw ikun hemm investiment u impjegi fl-Ewropa. Jekk aħna nkunu nistgħu naqsu l-ispejjeż tal-gvern, l-forma naqsu id-dejn. Ħafna kollegi għallu li għanna bżon l-investiment. Imma ma nistawx eh, nsolvu l-krizi bil inġemmaw Ħana id-dilkom xaġa dwar pajizi l-Latvija fl-ħar sentejn. Aħna eh, daħħanna miżuri biex nifrankaw gbar fl-2011 terz tal-budget tal-gvern kien investiment. U sana ek nistaw navanzaw fil-ġejjeni. U namlu ħjar dak li namlu bħalissa. L-Onorevol Marina Skotraġ minuti. Grazie ħafna President, il-Kunsill Ewropew għamel passi importanti biex joħlu dan il-mekanizmu u billi adotta l-mezzi biex jibaddi it-trattat Jekk nkunu nistgħu noħolqu mekanizmu koerenti li jidħol fis fi żmien ta' kriżi. Huwa tajb li konna mekanizmu bħal da, imma tkun preferibbli li aħna ma nużawx dan il-mekanizmu. Ġifiri, napplikaw il prinċipi ta' gvernijiet, kullħat għandhom jikontribuxu għal stabilita' jkunu parti mill eurozona jew le. Ġifiri, l-Europlus eh, Pact fisser li diversi pajjiżi oħra bħal Rumanija eh, inaqdu magħha kienet ħaġa pożittiva. il kunsell Ewropew ħajkoordina il-politika ekonomika tal-Unjoni kollha u jipromuvi l-edukazzjoni u jistimula l-ħaddiema. Daw il-prioritajiet għandhom jiġu trasposti għal miżuri konkreti f'livell nazzjonali. Is-suċċess tar riformi strutturali ġodda u huma assoċjati mal-infurzar tas-suq waħdini L-Unjoni Ewropea għandha bżonn strateġija li tagħmel kontribut għal ħolqien ta' impjegi u jkopri deficiency fl suq tal-xogħol fil-Unjoni Ewropea. Jiena ħad kost bil-deċiżjoni tal-Kommissjoni li promuvu l-att ta' waħdini li eh, għandi jiġu adottat sal tmiem 2012. Jiddispeċin li fost il-prioritajiet, il-miżuri ta' prioritajiet li jagħtu impuls li s-sieq waħdini huwa ma nagħmlux referenza għal bżonn li jkun hemm moviment ħieles tal-ħaddima kollha Ewropej. U ninforzaw biss il movement ta' servizzi. Sur Buzutil. Grazie President. In-nies li qed jaħarbu mill-gwerra fil-Libja issa bdew jaslu fl-Ewropa, speċjalment f'Lampedusa u f'Malta. U f'pajjiżi n-nies għandhom żewġ biżgħat. L-ewwel nett il-biża' illi ma jafux kemm ser jaslu nies. Din hija biża' li m'għandniex tweġiba għaliha għaliex ma nafux kemm ser jaslu. It-tieni biża' hija l biża' illi ma jafux jekk din id-darba l-Ewropa x'sertejn. tgħin u din hija biża' illi nistgħu u għandna inwiġbuha għaliex fil fatt hemm mekkaniżmu ta' solidarjetà illi diġà jinsab fil-liġi tagħna fid-direttiva 55 tas-sena 2001 li rridu nagħmlu huwa illi nużawha. s'issa l kummissjoni jidher qiegħda tagħti żewġ raġunijiet għaliex ma użatix l-ewwel nett illi m'hemmx maġġoranza fil-kunsill tal-ministri. jiena nappella lill president barroso illi ma jagħtinix din ir-raġuni. il kummissjoni għandha tieħu hi t tmexxija politika l-inizjattiva politika biex tagħmel proposta sabiex dan il mekkaniżmu ta' solidarjetà jitħaddem. il kummissjoni qiegħda tgħid ukoll illi qatt m'hemmx numri kbar biżżejjed iżda nqogħdu attenti in-numri jistgħu jkunu żgħar ħafna għall-ewropa kollha imma kbar ħafna għal pajjiż wieħed waħdu illi jkun qiegħed jilqagħhom. għaldaqstant jiena nappella direttament lill president barroso biex iħaddem il mekkaniżmu ta' solidarjetà u lill president van rompuy biex jgħid lill kunsill tal ministri sabiex jagħtu solidarjetà konkreta. Grazzi. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Kelam. 1 Minute 30. Entschuldigung, Herr Kollege. L-onorevoli takkelem minuta u nofs. President, naħseb li il-rizultati tal-Kunsill Ewropej nistaw nħossu li huma satisfaktorji politikament u istituzzjonalment. Dibattitu tal-lum u għal-krizi ma speċċaċ il-President Barroso għal di situazzjoni ekonomika għada diffiċli u mux ċerta. Ferħofstadt għal, diħna għedin nħossu li l-krizi maġis, il-President Varrumpoj għal li il-problemi għadu mem. Għadu huwa il-rizultati ta' sbagli li saru fl-modi, fl-modi u nuqqas ta' strumenti adekwati. Jena naħseb li rridu naslu għal konklużjonijiet ta' kif dawn eh, l-izbali jisaru, kif għanna dal-pis ta' dejn u deficits, kif daw il-ħolqu. Dak li kien ħażin huwa l-politika tal-Istati Membri tal-Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea Mek ma jkollniex analiżi soddisfattorja u konklużjonijiet biex ninformaw l-azzjonijiet tal ma nistgħux nevitaw li nirrepetu l-istess żbalji il-kwistjoni ewlenija huwa kif intejbu l-kompetittività u jiena nispera li l-Single eh, Market Act tal-Kommissjoni Ewropea tkun verament ambizzjuża waslet biex saret priorità Biex naqla, nixtieq ngħid li l-gvern tal-Estonja ġdid jiġi konfermat fl azzjoni ġod li saru riċentement kienem hemm ċerta komportament li mhux Ewropea minn ċerta votanti li li zidu l-maġġoranza tal-gvern li kien hemm. Alla volja kien hemm tnaqqis kbir fil budget u billi kien hemm ekwilibra tal budget fl-2010. Grazzi ħafna interrumpi il-President. Grazzi ħafna, naddu għal proċedura ta' catch the eye. Nishtiq ninformakom dwar kif ħani proċedu minn għaw il-qoddim. Għanna mill-inqas 20 talba biex jitkelmu fil-proċedura catch the eye. Jena ġatlabt li eh, nibdew il-votazzjoni 10 minuti zjettat biex il surba rossu s-Sur Rampoj jkun jistaw jitkelmu minnar ma jġu disturbati mill-kollegi li jitlu fil-kamra. Ma fl-istess ħin jien nixtieq nissuġġerixxi li niequ nofsu għal forsi 12-13 mill-kollegi. Ovvjament mhux ħajkun kulħadd mhux ħankunu nistgħu nissodisfaw lil kulħadd u nagħmlu lista kollha. Mela, l-ewwel wieħed fil-catch li għaj. Punt ieħor tajt il-President. Auf und nenne dann den danach folgenden, weil sie ja keine Redeliste haben. Die erste Rednerin ist. Na, ewwel hemm referenza minn ħaj jitkellem u mbagħad titkellem dak ta' wara. L-ewwel għandna eh, Signora Begin sumbat is-sur Lajfrit. Grazie hafna, Signora President. Am hafna, li nistgħu nfaħru fil-konklużjoni tal-Kunsill minħarsu lej il-ġinja. Ma inqas forsi meta nħarsu lej il-prezent eh, u l-modi. Intressit fil-kommenti tal-Katri eh, Dej fil-Irlanda fej qalet li fil-Irlanda tilfet il-brillu tagħha. Meta wieħed jieħu nota tal-riżultati ta' stress test u l-azzjonijiet qawwija tal-gvern il-ġdid, nisperaw l brillu jarġa' jiġi u l-Irlanda tibda tiddi mill-ġdid. Minu eh, b'xi mod jew ieħor qed iżorru eh, pis kbir, iżorru pis kbir għall-pija tal-Ewropa fl-Irlanda u hemm min qed huwa inkurlat ma' ċerta pajjiżi u ċerta ċittadini eh, għax niftakru li kienem ħattijħor li naqat mal mal-festa, il-banek li provaw jipprofettaw ruhom mill-bum eh, li kien hemm l-Irlanda u postijiet oħra. Ma hemm xaqta dawl. Nara li fil-gazzetti fil-Irlanda eh, eh, l-ġiganti finanzjarji qed jappoġġaw l-ekonomija. U nispera li li konna solidarieta b'dak li nixaqsam ma' imax. Grazzi. Grazzi ħafna. Ekkjo ġobkom, kollegi, bux daqsek Għandkom minuta biex titkellmu. Ehm, ipprovaw kemm jista' jkun rispettaw il-minuta li jintkom għandkom. Jien għandi l-intenzjoni li nkun iżjed eh, ibsa. Issa għandna l-Onorevoli Lightfried umbat eh, l-Onorevoli Odi. Grazzi ħafna. Presidenti għandi ġeversi mistoqsijiet. Tajjeb li ftejn Huwa tajjeb li l-ekonomija Ewropea u l-munita Ewropea hija mħarsin aħjar, imma din <laughs> dal-ħarsin huwa biżejjed, il-protezzjoni hija biżejjed, forsi għandna bżonn immorru eh, l-qoddim biex eh, għandna bżonn inħolqu tkabbir ekonomiku biex il-ħarsin jibqa' dak li qed eh, eh, jiġri mhux biżejjed u naħseb qed jiġri mhux tajjeb. Għaliex qed l-Unjoni Ewropea tinvesti fl-esportazzjoni ta' ħjar u banana u mhux fl-iskejjel u fl-universitajiet. Aħna naħsbu il ġdid. Meta tajlu ma għandkom flus għal dan, forsi għandna bżonn nispostaw ir-risorsi tagħna u aħna għandna bżonn forsi naħsbu jekk nistgħux insibu introjti u ġdid, speċjalment minn dawk li gwadanjaw minn din is-sitwazzjoni diżastruża. Sur Barroso għaliex il-Kommissjoni hija opposta għal eh, taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarja. Irrispondini, inti ma' ċittadini jew mal-finanz? Mal-finanzi. Grazzi ħafna, Sur Odit, issa, eh, Sir Odit, mbagħad Sur Guerreiro. Grazzi ħafna, Signor President, eh, Kommissarju. Nirringrazzja l-mexxejja tal-gruppi politiki ħalli eh, posponu l-għatam biex ikun għadha dibattitu. Issa dwar il-mekkanizmu ta' stabilità jiena nixtieq inqajjem mistoqsija, nixtieq nagħmel mistoqsija fuq il-kontroll politiku kif eh, għal l-onorevoli eh, u l-kwestjoni tal-regolament ta' dan il-mekkanizmu jiena nixtieq naf min ħajati il-kwitanza budgetarja għal din l-istrument finanzjarju u jinnishtiq nagħlaq billi ngħid Insaqsi jekk wasal xi żmien biex il-Kommissjoni tagħmel rapport ġenerali dwar l-appoġġ pubbliku għall istituzzjonijiet ta' kreditu u s-sitwazzjoni dwar li għandu xjaqsam il-dejn soveran. Jien nixxuġġerixxi wkoll li jkun hemm aġenzija ta' eh, rating pubblika Ewropea minħabba diffikultajiet qed ikonna bil-aġenziji privati għax ir-ratings li qed jiġu motija mill-istat huma differenti minn dak li jingħaġu moti l-kumpanija mprezessa l-Onorevoli Audi mbagħad Sur Watson. Grazzi ħafna. Fil-bidu tal-klim tal-dikjerazzjoni tiegħu Sur Rompoj għalli fi-49 ġurnata kien hemm tliet summits u tliet kunselli eh, Ewropej li qed jieħdu Eh, deċizjoni minn flok samet wieħed, jiġifieri dak li qabel kienet eh, okkażjoni ta' kull tliet xhur jew kull sitt xhur, issa qed issir forma normali biex wieħed jiġġestjona eh, l-kriżijiet u l-sfidi li jkun hemm qudiemna. Ma parti minn da hemm l-aspett tal-orizzont u l-orizzont hija ħaġa li eh, għandha x'taqsam ma jekk nix kapaċi nikkompetu. Aħna x'għandna biex noħolqu għarfien fl-Unjoni Hemm ftit universitajiet li huma fuq l istat ta' dawk l-aħjar fid-dinja għandna riċerka u żvilupp li huma taħt il-persentaġġ ta' pajjiżi qed jiżviluppaw Fl-istessin għanna kumpanniji li mumiex ma tantx huma involuti fir-riċerka. Aħna għanna bżon li konna dimensjoni Ewropea. Aħna għanna bżon li konna l-universitajiet, eh, universitajiet Ewropej li huma koordinati bejnietom programmi ta' ċellenza u kooperazzjoni. Grazie ħafna ngħaddu issa għas-sur Wasim. Mbagħad is-sur President, Presidenti t-kelmu dwar l-Euro Prospect. Orsu waħdejna Jien għandi żewġ mistoqsijiet. Jaqblu mal-European Central Bank li li mekkanizmu ikbar ta' stabilità, eh, bżon mekkanizmu ikbar ta' stabilità. U jekk ma jaqblux, eh, għax forsi l-professjonal għatma jistaw jgħidu publikament dak li jafu li huwa veru fil-privat. L-unika parċiċipant fil-suq għalini li implementa il-regoli 100% għu għan Norveġja. Nħabba l-stress test veru fil-krizi li għanna huwa mhux tax bank jew ta' xi installazzjoni nukleari iżda ta' solidarjetà tal-Unjoni tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Jafu il-President tal kommissjoni u tal-Kunsill jemnu jekk eh, il-probabilitajiet hemmx probabilitajiet ta' iżda solidarjetà minn dak li rajna fl-modi. Grazzi. Grazzi ħafna. Reveri Paxkan sul-bronz. Grazzi ħafna. Waħda mill-kwistjonijiet ewlenin fin-negozjati fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill huwa biex jiġi stabilit il-mekkaniżmu ta' stabilità anki jekk il-kapijiet ta' gvernijiet sabu soluzzjoni <clears throat> huwa ċar <clears throat> li hemm ħafna xiġi diskuss mal-esperti dwar id-dettalji. Għaliex għax wara il-Sinjura Radiċova ġiet lura minn Brussell kien il-ħata ċara li fil-Parlament Nazzjonali ma kellha qablebda poċ. Iġifiri, minna preċiżjoni u korrezzjoni tal-mekkanizmu biex nappoġġaw l-pajizi li mhux solventi u l-kondizjonijiet previ fil-zona euro fl-aħħar tal-ġurnata dal-istrument ħajkun mekkanizmu biex wieħed jiddejjen fil zona euro. Aħna ma nistawx naċċettaw da, aħna nabżon nifokaw iżjed fuq opinjoni esperta fuq da. Issa, un bad sur Kelly. Ħafna mir-rapport eh, tal dak il-laqa jgħidu li ħaj joffru eh, miżuri Eh, ta' politika biex jisolvu s-bilanċi makroekonomiċi u jtejbu l-komitet fl-introduzzjoni jgħidu li jtejbu il-kummerċ ma' pajzi terzi. L-importazzjoni minn dawk li pajzi qed jiżviluppaw huma l-ikbar raġuni tal-sbilanċi kommerċali u nuqqasa kapaċità li wieħed jikkompeċi. U għad kun impossibbli li l-ekonomiji żviluppata jikkompetu ma' l t manufatturati minn ma niżlu il-baxxu il-pagi fil-livelli tagħhom din hemm referenza għal da fil-paġni 16 meta wieħed jitkellem dwar l-intejbu l-kompetittività. Jgħid li ħajkun hemm eh, valutazzjoni tal-żviluppi fil-pagi u produttività. Eh, u xi tfisser, din tfisser biss ħaġa waħda li il-pagi rridu niżdluhom, imbaxxuhom ħalli il-prodotti jkunu kompetittivi ma dak il pajjiż qed jiżviluppaw. Waqt li prinċipji segri pereżempju li l-kummerċ ħieles huwa sagrosent eh, waqt li l-interessi tal-ħaddiema Ewropej jħaġa nistgħu narmuha. Grazzi. Issa, sur kelli ma t-sur taramela. Aħna mux obbligati l-ħat u eh, l-poplu irlandis u independenti. Dak li ġara recentament vera weġġa l-Irlanda. Dakin inħabba eh, daw il-banek u mux inħabba l-poplu. Imma sa' il-poplu l-għandis li għetiħallas il-prezz Jiena nitlob żewġ affarijiet li r-rati ta' imax jinżlu u nixtieq ringrazzja l-Kummissarju u l-President eh, Barroso wkoll għall-lajnuna tagħhom. Naħseb li dawk li għandhom il-bonds għandhom iħallsu prezz jekk mux eh, l-om xarum forsi naħseb għanna bżon naqxru minn leħja. Jajt il-kellim biex nikonna eh, Jekk aħna nagħmlu dawn l-affarijiet forsi nkunu nistgħu navanzaw. Grazzi. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Tarabella, ihm folgt Herr Tabacci. Merci, Madame la Présidente. Tarabella. Grazie, Hafna, President. De Pandore européenne, d'où ne surgissent que des mots auxquels infetħet il-kaxxa ta' Pandora li minna joħroġ il-ħażen kollu kollox eh, marbut mal-pagi, mal, mal-produzzjoni, mal produzzjoni mal pensjonijiet eh, u dawn fil-fatt huma kollha affarijiet li rridu inħabtu wiċċhom magħhom. Ma Irrit ikonna il-politika tal-budget adattata, disciplinata, imma il-ċittadini huma l-unika mod kif noħorġu minn din il-krizi. Eh, irridu irridu kunem hemm ukoll responsabilta fl-istituzzjonijiet finanzjarji u fil-banek E, hemm e, problemi wkoll marbuta mal-prezzijiet li dejjem jolow u kollox qiegħed jaqfu fuq e, spallejn iċ-ċittadini. Il-kellim li miss. Il-sur e, Van Rompuy għal li il-pat tal-Euro Plus huwa stadju ġdid ta' koordinazzjoni ekonomika għal ġejjeni. U fil-qasam tal-makroekonomija huwa veru li huwa eh, qasam ġdid il- il-president eh, tal-presidenza Ungeriża għalwa dan huwa il-ġejjieni tal-Ewropa, però eh, sfortunatament l-Ungerija ma tagħmilx parti minn din l-Euro Plus. Ħafna ċittadini u ekonomisti Ungeriżi ma jistgħux jifhmu għalfejn il-gvern Ungeriż ħadin id-deċiżjoni għax aħna wara kollox huwa aħna pajjiż żgħir b'ekonomija miftuħa u u l-argument li dan ikun ostaklu għal kompetizzjoni tat taxxa mhijiex xi ħaġa vera għax se jfisser biss illi qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar armonizzazzjoni tal-taxxa eh, bażi tal-korporazzjonijiet eh, il-Struber Majer u mbagħad isul Golmex. Grazzi, Sinra President. Unjoni Ewropea għal snin li trattati l-Gaddafi bħala imsieħeb serju u anka eh, eh, u bħala l-użu ta' nukleari xi ħaġa sikura u għal fejn u anzi u anka u wara li salvajna il-Greċja saħan salvaw il-Portugal. Kif eh, il- kif se jibqaw fiħdan l ewro il-pajjiżi li qed ifallu, kif se nittrattaw il-kustjoni tar-refuġġati mill-Afrika ta' foqa. Eh, dawn kollha huma affarijiet illi għandna nirriflettu u naħsbu fuqhom anka eh, fil-rigward tal-mod ta' kif se nagħmlu l-użu tal-enerġija nukleari waħda sikura. Is-Sinjura Gomes issa il-persuni li qegħdin imbuttaw lil Portugal biex jitlob lajnuna mhux qegħdin jgħinu, anzi qegħdin iġaluna aktar nerqu f'din l-Ewropa eh, fejn issir ħafna klim fera. Kull ma qed nitkellmu hawnhekk huwa dwar lajnuna lil banek illi wara kollox ġabuna huma f'din is-sitwazzjoni ta' dejn u dan kollu għaskapitu ta' ċittadini. Il-patti ġdid tal-Europlas ma jagħmel xejn biex uh, isir tkabbir fl-Ewropa. Mem xejn dwar l-FTT u uh, il-banek qegħdin jagħmlu uh, profitti kbar u l-foqra għet ikomplu jer u għalfejn il-Konsil u l-Kommissjoni u ma daqsek favur it-naqis fiskali għal fej qed inħallu ħafna toqob fej qed issir ħafna evażjoni tat-taxxa bil-problemi kollha li din ġib magħha. Grazzi ħafna, Sinjura President. Presidenti, nixti uh, eh, nsemmi punt li hemm f'deċiżjonijiet li mhux qegħdin jaħdmu għandna l-tkabbir u eh, l osterità Aħna rridu it-kabir u dan dinja dan huwa l-punt importanti il-kriżi li għandna palissa qed ġija e, li nissi tilfu xol. Unbad daw iridu jappoġġaw l-mizuri ta' austerita li qed jimponi fuqhom il-gvern u wara kollox u huma it-taxxi li qegħdin e, ikunu l-fond ta' dan imma huma il-plejers finanzjari li għandhom ikunu qegħdin jgħinu hawnhekk għandna bżonn li nikkoordinaw il-politika ekonomika biex ikun hemm ix-xogħol u l-impjieg biex noħorġu mill-kriżi għandna nsalvaw l-oro u s-settur privat għandu jkun involut b'mod sħiħa, isin ravertment u mbagħad is-sur Balziti, l-Onorevoli Balziti fl-aħħar. bil bidrit fit-trattati eh, jiena nixtieq nappella li li wieħed iżomm mal-kriterji relevanti għax hekk ħajkun hemm xi stat membru ġdid. L-istrutturi ta' qabel mus se jkunu responsabbli aktar. Dan ħajaħdem biss jekk l-istati kollha jkollhom responsabilta budgetarja il-kriżi fil-Ġappun u rietna kemm tista' tkun sikura e, l-użu tan nukleari e, e, u kemm in-natura hija b'saħħitha l-istress test li saru l-ġimgħa l-oħra b'valuri ġodda għall-istress eh, edin eh, juruna illi eh, hija biss tama illi ma jkunx hemm xi problema kbira bħal Ċernobil fil-ġejjieni. Is-sur Balziti għal minuta. 15 il-persuna illi tkellmu taħt il-KHDI minn flok 5 sfortunatament ma nistawx inżidu aktar nis. Mela l-aħħar kellimi. Grazzi, President huwa tajjeb li l-Kunsill Ewropew qabel fuq uh, punti importanti. Waħda mill-prioritajiet hija is-semestru Ewropew u l-importanza tiegħu. Il-priorità għandha tingħata għal eh, budgets li wieħed jista' xaraħ fuqhom fl-istati membri biex ikun hemm eh, il-kupru fl-istati membri. Huwa importanti l isforzi tal-konsiderazzjoni jkunu appoġġjati mill-riforma strutturali permezz ta' implementazzjoni tal-istrateġija tal-2020 u l prioritajiet fih dana. Għandu jkun hemm rwol ta' priorità li jingħata lil kummissjoni biex e, tagħmel sorveljanza tal-azzjonijiet fl-istati membri biex naraw kif qed implementati l-programmi ta' stabilità u konverġenza għandna tħassib dwar il-Bank Ċentrali Ewropew u l-approċ tal kummissjoni u l-Kunsill għal ratings tal-Baneka. Wasanna lek fit tmim il-KHDI u naddi il-mikrofu lill-President Barroso għal-Kummissjoni. Grazzi, Signora President, onorevoli membri. Fir rigward tal-evalwazzjoni tal kunsell Ewropew naħseb li l-analiżi tiegħi ta' sitwazzjoni kienet waħda bilanċjata u raġonevoli. Naħseb illi huwa tajjeb illi wieħed isemmi illi eh, sar progress fil-rigward ta' struttura kien eh, paragonaw dan li għanna isam ma dak li kena fil-passat naraw illi kien hemm progress importanti illi sar. Per eżempju, ħloqna dal l-mekanizmu ta' stabilità permanenti illi qasbis kien fit-trattat u dan il-Parlament maġġoranza kbira appoġġa din l-idea ta' eh, din ir-riforma limitata ta' trattat biex noħolqu dan l-istrument li ma kienx jeżisti fil-passata. Mela ejja nkunu onesti fl-evalwazzjoni tagħna tas-sitwazzjoni sar progress sostanzjali eh, anka bħala reazzjoni tal-kriżi Tallimna u kol mill-nuqqasijiet li kena fil-passat fil-rigward tal-istrumenti u l-politika li kena fl-istess waqt jina għet moċar fil-passat għanerġa nejda dan mhuwiex biżejjed tajjeb li jkun l-istruttura Eh, imma eh, ħaġa oħra l-implementazzjoni ta' u test tal-suċċess huwa eh, x'se jagħmlu l-gvernijiet u l-istituzzjonijiet tagħna fir-rigward ta' sustanza. F'din is-sustanza hemm l-importanza aktar milli fl-istrumenti infushom qed ukoll b'mod trasparenti meta tkellim dwar l-ambizzjonijiet tiegħi li l-Kummissjoni xtaqet li għamlet aktar f'ċertu qosma fir-rigward ta' dan il-mekkaniżmu ta' stabilità. Aħna xtaqna li jkun hemm aktar flessibilità, pereżempju. Il bil eh, però fuq livell li ma kienx hemmhekk sfortunatament, però naħseb eh, anka għal kemm dan huwa ikun ħażin li eh, Eh, aħna nitkellmu eh, kontra dak il-qbil li sar eh, issa dwar punti oħra. Il-Kummissjoni għamlet ħafna proposti jiena u anka l-Kummissarju Ren għamilna proposta leġislattiva għal approċ komunitarju għal dan il-mekanizmu ta' stabilta. Aħna proponejna tip ta' Joint and Several Guarantees System illi l-istati membri maċċettawix. E, l-istati membri e, e, huma importanti sur Hofstad. Aħna għalek i prezentajna il-tekst eh, fis summit tal-Eurozone, eh, imma dan ma ġirġettat minn eh, numru sostanzjali tal-Istati membri. Mbatt kienem il-kussjoni tal-sistema tal-votazzjoni għal dan il-mekkanizmu ta' stabilta. Jiena insistejt anka l-President tal-Konsil kienem emmek u anka kienem xie kapijiet ta' statu gvern l-ideja kienet illi dawn jaċċettaw il-QMV imma din ma ġietx aċċettata nistgħu nkomplu qogħdu nirrepetu l-affarijiet, però għandu jkun ċar illi Toqdu attenti lil min tagħmlu l-mistoqsijiet tagħkom aħna kellna dawn il-proposti ambizjużi. Issa dwar l-istress test u l-ECB Eh, ġew proposti regoli eh, trasparenti eh, anka fil-rigward tal-Eurobonds. Il-Komissjoni għal dawn l-ħar 30 sena titkellem dwarhom, imma din hija xi ħaġa li stati membri maċċettaw iċ jiena ipproponejta hawnhekk u anka fil-perspettiva eh, finanzjara eh, ħan eh, niklop li forsi konna project bonds biex inkopru il-proġetti imma aħna rridu naraw min ħajappoġġa dan it-tip ta' investiment Ewropew u forsi ħajkun hemm Eh, fostkom illi jkunu jisaw anka jikkonvinċu l-partijiet ta' l ta' kom Ewropej biex jappoġġaw eh, din għal perspettiva finanzjarja. Forsi nkunu nistaw naħdmu aktar mill-ripa meka. Issa, un-bat għanna l-kussjoni tal-soċjali. Eh, Il-Kummissjoni provat tikseb aktar attenzjoni għal uh, kwestjonijiet soċjali, pero ma kienx faċli minħabba sussidjarjetà u mhijiex fidejn l-Unjoni Ewropea li uh, timponi fl-edukazzjoni u f'kwestjonijiet soċjali fil-qafas tal istrategija tal-2020 fejn eh, kien possibbli illi jintlaħaq ftejjim per eżempju dwar eh, eh, il-tneħija tal-faqar. Eja ħan nizviluppawa din il-politika u nipruvaw ninvestu aktar fl-innovazzjoni u fl-edukazzjoni. U anka xaqt nżid punt li forsi mhux familjari għalikom xi ftit minn ilu xi ilu il-Kummissjoni fil-fatt proponiet illi ikunem uh, eh, eh, Emergency Fraud Aid fil- Food Aid, eh, anzi, ġifri ikunem fund tal-emerġenza għal-likel, għax minħabba bil-problemi marbuta ma' likel hemm problemi anka fl-Ewropa, hemm żewġ gvernijiet fl-Unjoni Ewropea illi tellaw il-Kommissjoni u il-Qorti ta' Ġustizzja għax il-Kommissjoni għamle din is-sistema tal-għajnuna li kella l-foqra fl-Ewropa. Ġifieri dik is-sitwazzjoni, is-sitwazzjoni tixtieq li jkun hemm eh, Kommissjoni eh, eh, aktar attiva mal-Parlament irid ikun warajna u naħseb il-miri tagħna ikunu ħżiena jekk intom ikolkom il-miri ħżiena jekk intom taħsbu il-Kummissjoni hija eh, kontra aktar eh, Ewropa Soċjali naħseb li eh, tajjeb Illi nsemmu li il-responsabilità ta' wkoll fil-gvern fuq il-gvernijiet għax dawn ħallow id-dejn jiżdied wis u ħallow il-banek tagħhom jikbru Ah, ħafna uh, aktar mill-GDP tagħhom stess, ġifiri hawnhekk hemm ir tal-gvernijiet. Issa nridu insibu ir-risposti nuru s-solidarjetà ma inġorru responsabilità u jiena gburi li l-Komissjoni u jiena nappoġġaw l-idea biex innaqsu rati tal-interess li qegħdin jitħallsu mill-Greċja qed nagħmlu l-istess għall-Irlanda għax inħossu illi danu din hija xaġa ġusta, aħna ma nistgħux nimponu spejjeż illi huma diffiċli għal ċittadini Grigi u Irlandiżi. Però irridu inħarsu u koll lejn is-sustanza ta' d-dejn u kif se jiġi ġestjonata għalek u għafdan l-ispirtu ta' solidarieta li irridu nsibu soluzzjonijiet konġunti u nevitaw il-problemi li intom eh, semmejtu u li anka jħazbu li li minħabba il-divizjoni li tista' teżisti bejn it-tramuntana u il-nofsinhar tal-Ewropa jew bejn il-vant u l-punent. Aħna ma jistax ikonna Ewropa maqsuma fl-ewwel klassi u t-tieni klassi, rridu Ewropa li ċittadini kollha jistgħu jidentifikaw magħha jiena qed tiġa u anke għamilta. Jiena defendejt il-FTT fil-G20 fisem l-Unjoni Ewropea din ma ġietx aċċettata minn ħafna mill-imsieba tagħna tal-G20. Il-kwistjoni qed nitkellmu dwar isa huwa li jekk fuq livell Ewropew għannix, jew m'għandniex namlu din it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji. Ejja nkunu onesti, ħafna stati membru ma kontra kontra din b'mod fundamentali ma jaqblux assolutament jiena li għed fl-aħħar kunsill illi il-Kummissjoni qed tagħmel evalwazzjoni tal-għażli differenti fis-settur finanzjarju u ħannu ħorġu bi proposti dal u huwa importanti kien importanti li il-Komissjoni għamlet din il-proposta għax edha fil-konklużjoni tal-Konsil. Hemm l-impenn illi il-Komissjoni ħat għamel din il-proposta għal tassazzjoni finanzjarja għax jiena inħoss illi f'termini ta' ġustizja huwa importanti illi settur finanzjarju illi eh, ħafna mill-imġiba tagħhom f'dan is-settur finanzjarju kien l-oriġini ta' din il-kriżi u għalhekk għandhom jagħtu Eh, il-kontribuzzjoni tagħhom biex nelbu il-kriżi. U din hija l-pożizzjoni tiegħi u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Aħna ħanoħorġu bi propostu. Proposti anka TV hemm xi oppożizzjoni f'ċertu setturi tal-Kunsill imma xorta l-Kummissjoni għamlet il-proposti u ħadd iġġielet għaliha għax inħossu li din is-CCC TV hija importanti għad komplija tas-suq waħdieni u dan huwa l-approċċ li aħna qegħdin niddefendu. Għalhekk, onorevoli membri, ilna niddiskutu dan il-proċessi u strumenti għal żmien twil, issa l-moment biex l-istrumenti u l-proċessi jkunu fis-servizz tas-sustanza Il-proċessi u l-istrumenti huma importanti, imma dawn qegħdin servizz ta' is-sustanza u mhux sostituti tagħha l-isfidi li rridu nerbu huma il-din ir-rinnovazzjoni tal-ekonomija tagħna u l-veritajja li biex ninvestu għandna bżonn il-fiduċja u l-fiduċja tiddependi fuq il-kapaċità tagħna li nimmodernizzaw ikonna innovazzjoni, inkunu sostenibli u anka kompetittivi. Eja ma nħawdux l-affarijiet, l-investiment se jek jekk nimplementaw l-istrateġija tal-2020 b'mod deċisifa u li ikonna dan ir-rol ta' Ewropa eh, eh, li hija sostenibbli u eh, fi spirtu ta' solidarjetà anka mal-istati membri kollha, anka mal-Portugalu. Kien hemm xi ħadd li semma il-Portugal Martin Schulz fil-fatt jaf tajjeb illi bħala President tal-Kommissjoni jina ma nistax nintervjeni fil-politika domestika fil-Portugal jekk inti ma tkunx ċer tal-grupp ta' soċjalisti u kollu funzjonijiet oħra tkun taf illi inti teżerġi tal-funzjonijiet tiegħek b'mod indipendenti u ma tistax tindaħal fl-affarijiet interni tal-grupp. Però, fl-istess waqt nixtieq ngħid li l-kriżi politika fil-Portugal m'għamlitx il-ħajja aktar faċli għax il-Portugal tiġa kellha sitwazzjoni diffiċli kif kienet anka qabel. Aħna fil-Komissjoni rridu nirrispettaw id-demokrazija nazzjonali u d-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-Parlament Nazzjonali u aħna nisperaw li l-Portugal joħroġ soluzzjonijiet aħjar u l-Komissjoni ħadd ipprova tejn ħatejn anzi l-Portugal biex isib soluzzjonijiet tajbin. Fil-qafas tal-impenn li daħal għalihom il-Portugal u nżommu f'moħħna anka l-impenni tal-Portugal viżavi l-imsieħba l-oħra tijaw. Għani eh, rispondu għal din il-kriżi b'dan l-ispirtu ta' solidarjetà. Dak li ħareġ illum mid-dibattitu huwa pessimizmu intom bħala l-eletti ta' ċittadini edin fil-fat riflettu il-tħassib ta' ċittadini Ewropej. Eh, irridu nkunu però kuraġużi f'termini politiċi biex nuru illi għanna fiduċja fil-proġett tagħna Ewropew għax il-pessimizmu mhux sejjejna biex nerġgħu indaħlu il-fiduċja fl-Ewropa u l-Kummissjoni lesa li taħdem b'entużjażmu magħkom u mal-Kunsell Ewropew u mal-istituzzjonijiet kollha biex nibnu eh, Ewropa aktar ġusta, aktar ibbilanċjata u eh, aktar sostenibli. Grazzi ħafna, ma nistawx nollu l-blu card, sejt il-president, president, kollegi fil-kamra, kullħat jifem l-Inglis. Ettaraw illi il-votazzjoni ħat tibda f'nofsinhar u għaxra. jekk joġobkom titkellmux palissa għax irridu nagħtu il-mikrofonu lill-President tal kunsella Forsi eh, l-Sur Van Rompuy jitkellem eh, inqas fit mill-President tal-Kummissjoni. Kollegi, jekk jo ġobkom tgħid il presidenta jekk jo ġobkom poġġu bil-qeda L-unika persuna li għanda permess titkellem huwa il-Sur Van Rompuy. Signora President, eżis kollegi, kuntent illi qed nitkellem f'kamra daqshekk mimlija naħseb l-ewwel darba minn meta ilħat eh, President tal-Kunsill. Imma għandi li impressjoni li ġejtu hawnhekk mhux biex tisimgħuni, biss. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom ta' dan id-dibattitu anka għal kummenti li kienu kemm pożittivi kif ukoll negattivi. Jiena il-qattuni ħafna fil-Kunsill Ewropew. E, aħna rrid ikonna l-unanimità l-unanimità mill-membri tal-partiti ta'kom li huma il-kapijiet, kapijiet differenti ta' eh, familja, familji politiċi differenti. Eh, u aħna nilħu ftejn bejnitom kollha. Intqal xi ftit ilu li jiena kont idealista eh, illi qed eh, noħloq dan il-ħol, ma naħsibx li dan huwa xogħli jiena eh, xogħli huwa illi naġixxi b'mod illi eh, jippermetti illi jkun hemm konverġenza bejn il-proposta tal-Kummissjoni u il kunsill U ħansemmilkom ħantikom eżempju tat-task force il-proposta tal-Komissjoni kienet il-bazi tal-proposta u dak li ħarġ mill-Kunsil kien viċin dak li proponiet il-Komissjoni waħna fl-imkien mal-parla ment ħa niprofaw intejbu din il-proposta iġifiri jiena irrit niprofa dejjem nara li jintlaħa il-ħbil ħbi il-qbil fuq livell komunitarju u fċertu oqsma kruċjali xili namel dan. Issa dwar il pat tal-Euro Plus il-dokument eh, ta' diskussjoni tagħna u l-dokument li ħareġ fl-aħħar ta' diskussjoni. Eh, eh, Kien hemm fostkom li qalu li pajjiżi għandu jissieħeb uh, f'dan il-pat. Irridu naraw x'inhu l-proposti sabiex bekk l-ekonomija tagħna tkun kompetittiva u biex il-finanzi pubbliċi jibqgħu stabbli. U rridu naraw kif u dan il-pjan. Ħafna drabi nitkellmu dwar deċiżjonijiet nazzjonali li rridu jittieħdu. Il-President interrompi, jekk joġobkom tistaw iżommu moskit, ħalli nkun nistaw nkomplu. Anke dawk li qegħdin fuq in-naħa tax-xalluk u ta' qudiem żguraw li dawk li qegħdin lura eh, ma jitkellmux ħalli nkun nistgħu nkomplu bix-xogħol tagħna. Għal darboħra oħra Sur Van Rompuy. Minix taħt lebda illużjoni, Sinjura President. President, niprofa namel aktar faċli għalik u iktar faċli għalina nisimawk. Jekk ma tix noqot inkompli eh, niprofa jikun għawiskit ma nkomplix xtajt il-President. Il-Sur Van Rompuy. Dwar il-metodologija jiena ġustifika l-kritika fuq is-sustanza iżda mhux dawk fir-rigward it-trattat. Per eżempju l-politika nukleari, taħlita enerġetika hija kwistjoni ta' politika nazzjonali, ma nistax immur kontra dan. <clears throat> Anke fir-rigward sigurtà u sikurezza tal-impjanti nukleari u l-faċilitajiet nukleari. Din hija kompetenza nazzjonali wkoll. Hemm kompetenza Ewropea, komunitarja, u fil konklużjoni tal-Kunsill Ewropew provajna nażaw dan eh, kemm jista' jkun l-Kummissjoni għandha rwol importanti ħafna fil-rigward l-enerġija nukleari u kif ħareġ mill-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew. Irridu nżomma ma' trattat. Tkellimna dwar il-salarji minimi u din ukoll hija kompetenza nazzjonali. Irridu naraw il-kwistjoni prekarja tal-nuqqas ta' ġustizzja iżda hemm ħafna miżuri li jaqgħu taħt il-qafas nazzjonali Minħal oħra nafu li hemm sensiela ta' miżuri li jridu jittieħdu fir rigward il-kompetittività u l-finanzi pubbliċi u dawn huma miżuri li l-gvernijiet nazzjonali diġà suppost ħadu mingħajr ebda pressjoni Ewropea. <coughs> Livell Ewropew jista' jpoġġi aktar pressjoni għaliex fil-każ ta' 17 il-pajjiż hemm munita Ewropea li tittiġi mħarsa iżda f'ħafna pajjiżi l-miżuri li rridu jittieħdu huma fl-interess tal-pajjiż konċernat. Huwa interess nazzjonali li jissalvagwardja l-ġejjieni ta' pajjiżu stess u l-Ewropa kull ma tagħmel hija li żżid il-pressjoni. U għalhekk m'għandniex nattakkaw minn mhux ħatif l-Unjoni Ewropea. Il-persuna żbaljata. Dawn il-miżuri huma dajfin wisq Mela allura ejja naħdmu u ħanaħdmu bħala Kunsill u Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew, il-Kunsill tal-Ministri flimkien mal-Parlament Ewropew sabiex intejbu l-tmexxija ekonomika u f'każijiet oħra jina ċert li ħansibu kompromessi. Forsi hemm gvernatur tal-Bank Ċentrali Ewropew ma wieħed minn daw 17 il-pajjiżi fiż-żona euro li għandu kustjonijiet fuq it-mexxija ekonomika. Iżda nista' nikkwota gvernaturi oħrajn u mexxejja oħrajn tal-banek f'pajjiżi rib ħafna tal-Olanda pereżempju Ni għandhom opinjoni kompletament differenti u l-estentikom isimhom u l-kwotazzjonijiet li taw. Jek tridu hekk nistgħu nimxu hekk, mhux problema. Issa fir rigward il-kriżi korrenti, kollegi, Hemm il-ġejjieni għandna l-istrumenti li ħadna deċiżjonijiet dwarhom iżda wkoll hemm kwistjonijiet marbuta mal-imoddi. U diġà li il-passat irridu nġestuh bl-aqwa strumenti disponibbli u nistgħu waqfu. Per eżempju, il-mekkanizmu ta' stabilità permanenti, nbidlu eh, trattati, tmexxija ekonomika, il-patt, kollha flimkien mhux se jkunu bizzejed biex insolvu l-problemi għal dawk il pajjiżi li jinsabu d-diffikultà mhux se nsolvu l-problemi għal dawk kull banek li diġà jintrabu taħt pressjoni u għalhekk hemm il-futur iżda hemm ukoll moddi. għal li moddi hemm nuqqas ta' politika f'ċertu stati membri u kien hemm ukoll nuqqas ta' politika fuq il-livell Ewropew u neħtieġu nkunu autokritiċi f'dan ir-rigward. Iżda dak li neħtieġu nagħmlu u ħanamlu huwa li nieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex bekk Inkunu nistgħu niżguraw li din il-kriżi ma tirrepetix ruħa fil-ġejjieni. Sadan it-tant, xorta waħda rridu nkomplu nġestu il-konsegwenzi li joħorġu mill moddi fil-kas ta' per eżempju ċertu pajjiżi li diġa kienu jinsabu fil programm pal greċja u l-Irlanda u pajjiżi oħrajn li ħaneħdu miżuri jom sabiex bekk nivitaw li kollom bżonn jidħlu fil programm Stajna nieħdu dawn il-miżuri xi sena ilu? Le, Kien hemm xi żbalji ewlenin li kien hemm fil-modi il-patt ta' stabilità kien imminat u dan kien meħtieġ tmien snin ilu, kieku ma minnix dan il-pass tmien snin ilu kien ikonna bżonn aktar miżuri u ma stennix nivitaw kriżi jietu ewlenin. Mill-2010 tkabbir ekonomiku medju kien ta' 2% dan kien il-medju kienet il-medja bejn l-1999 sal-2009. Fl-2010 għanna tkabbir medju ta' 2%. Issa f'jannar 2011 għanna namlu aktar, tassow għanna namlu aktar, iżda lajnuna l-dejn pubbliku huwa l-unika strument ekk tajdu le mhux minnu hija xi ħaġa li rridu nidħlu aktar fid-dettall dwarha u l-proposti tal-Kummissjoni qegħdin jimxu f'din id-direzzjoni. U fi żmien ftit ġimgħat ħan nerġgħu nirritornaw għal dawn l-affarijiet fil-Kunsil ta' Ġunju u nerġgħu nirrepetu dan is-suġġett fil-ħarifa. L-aħħar il-punt fuq il-Libja. Tistgħu tikkritikaw ħafna affarijiet. Iżda mingħajr l-Ewropa kieku kienu kun hemm tixrid ta' dem fil-Libja. Minajr l-Europa, minajr it-mexxija Ewropea, kieku kienu kunem massakri sħaħ. U uħut minnkom uraw kritika, element kritiku ħafna fl-Unjoni Ewropea. Iżda aħna ġiċċejna fil-pront, fil-ħin, u minnajr l-Europa xejn ma kien isir kieku fuq il-level globali jew fuq il-level ta' ġnus maquda. Wara l-kritika kollha li ġiet espressa naħseb li għandkom id-dritt li tisimgħu din il-verità minn għandi. Għamilna żbalji fl-modi, għamilna politika tajba fisseħ le, iżdissa minna korrezzjoni ta' dan u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha l-mertu li issa kienet kapaċi tirkoreġi l-iżbalji tagħha. L-aħħar kelma issa li nixtieq ngħid fl-sim pajjiżi smajt li sur Epping huwa dizappuntat. u jiena diżappuntat fil-fatt li kien hemm nuqqas ta' onesta intellettwali. Mhux se noqgħod nelabura fuq dan, iżda ir-ritratti qegħdin hemm mal kulħadd. In-nies jafu li jiena kont qed naħdem u qed nagħmel rwol tiegħi b'mod xieraq u għalhekk diżappuntat ħafna minn dak li qal is-sur Epping. Mr. Schultz, you wanted... Sur Schultz, Jek joġbek, titkellem? President. Grazie ħafna, President. President, jiena nixtieq nagħti spjegazzjoni personali fit-tmiem ta' dan id-dibattitu. Iżda ma naħsibx li qed nitkellem fismi biss, iżda fisem bosta kollegi li l-omawn fid-dibattitu kollu u segwow id-dibattitu kollu. Rarament fi żmien tiegħi li qattajt fil-Parlament ma ħassejt li kont trattat daqshekk ħażin. Għajr l-interazzjoni tal-lum bejn il-Kummissarju Barroso, l president Barroso u aħna stess. Tista' tgħidilna x'inhu l-inizjattivi li intom ħaddieħdu u tajt il-verità li aħna tinfallu għaliex ħafna stati membri qed imorru kontra dawn l-inizjattivi Ejjen xi pariri, resqu xi proposti, u tiksbu maġġoranza f'din il-Kamra u fil-Kunsill u mbagħad ma jkunux jistgħu jieħbu wara subajhom. Iżda toqgħodx tinħeba wara l-Kunsill u lill-President tal-Kunsill nixtieq ngħidha l ġej. Inti qed tgħidilna hawnhekk li qed niksbu kompromessi fil-Kunsill bejn is-Soċjalisti Liberali u d Demokratiċi Kristjani u l-Konservattivi. Iżda hemm stati sovrani u prim ministri sovrani fil-Kunsill. Hawnhekk il-President tal-Kunsill qed jipprova dawwar l-affarijiet ta' taħt fuq fir-rigward it-Trattat tal Lisbona. Ir-riżultat ħari ta' Trattat tal Lisbona huwa li l-Kunsill qed jieħdu dejjem aktar qed jiżbdu aktar lejhom u qed jiddeċiedu taħt bażi ta' unanimità Dan mhux il-punt tal-Lisbona, aħna ridna l-maġġoranza kwalifikata bħala regola fl-Unjoni Ewropea u lek qed tagħmel interpretazzjoni ħażina ta' Trattat tal-Lisbona. Hawnhekk. U għalhekk wasal iż-żmien issa li l-Parlament Ewropew jieħu l-inizjattiva hawnhekk u jiddefenda l-inizjattiva tal-komunità fiha nfusha. <coughs> Let's start the voting. Nistgħu nibdew il-votazzjoni. Tajab wisq. Dan item dibattitu. Grazzi, grazzi l kulħadd, grazzi s-sur